Guten Morgen, Kolleginnen und Kollegen. Wir starten die Sitzung. Tajba, Signori. Għalek nishtiq nibda bil-laqa tal-lum u nishtiq nibda bil-punt, l-ewel punt fuq l-agenda, l-adozzjoni tal-agenda u nishtiq nati aħbar hawnhekk. Rigward punt 18. Hawnhekk qed nitkellem dwar il-rapport tas-Sur Rossi. Dan ir-rapport ser nindirizzaw għada war nofsina kella ħajkonna diffikultajiet bil-ħin. U allura dan u ma dini l-agenda u naddu l ewwel għal tini punt fil-agenda. Mela, kif tafu, għandkom għandkom reġim lingwistiku, pero għall-interpretazzjoni, pero l-Estonja mhux disponabli. It-tieni aħbar li il illum hija rigward il- direttiva u l-proċedura ta' kognitoloġija. Emmek ma kenniex maġġoranza mela kena 89 favur, 120 kontra u 180 astenzjoni. Ġifri aħna ħarisna breqqa u b'attenzjoni x'ser tkun il-proposta tal-Kommissjoni. Għada u nofsinhar, anzi għada filgħodu, jgħid il-President, Grupp ta' WTR ħajġu għawnek fosna biex eh, jiffilmjawna bat 28 ta' marzu. Aħna ser ikollna workshop fuq l-sfidi dwar l-ilma u din ser tkun fil-Kamra ASPG3 tal-Parlament. Mbagħad għanna workshop ieħor li ser jisir fl-20 ta' Marzu tal-2012 fl-10 ta' filgħodu ASP 3 G2 u din ser tkun dwar is-sistemi ta' depożitu tal-Unjoni Ewropea. Mela għanna l-adozzjoni tal-minuti ta' 19 u 20 ta' Diċembru jider li mawx kummenti u oġġezzjonijiet u għalek dawn adottati se nistaw naddu mill-ewwel għal raba punt fuq l-aġenda li għandu x'jaqsam mal-rapport ta' Sur Slute. Għanna numru ta' rapporti l-lum fuq l-aġenda tagħna ta' dalodu. U għamrek għanna diskussjonijiet marbuta mal-ħut u Karl Schluter ser jitkutskuti dwar il-pjan multianwali għal l-istok ta' Salamun Baltiku u l-isfruttar tal-istoks tal-ħut. Mela, sur Slute fidejk. Grazzi ta' sew jivajna ser nitkellem bil-Zvedis dal-ħodu. Is-Salamun għandu storja pjuttost twila u meta bdiet l-industrializzazzjoni fil-pajis tiegħi fil-seklu 18 Fil-kontratti tal-ħaddiema fil-industrija eh, kienu ħafna drabi jgħidu l biex ma jiklux iktar salamu minn sittijiem kull-jum. U dan għaliex? Il-popolazzjoni indiġena kienet eh, dejjem tikol is-salamun dak iż-żmien, però mbagħad dak li ġara li ħafna mill-xmajjar madwar il-Baħar Baltiku fil-fatt eh, ġi perikolat. U fil-fatt nistgħu ngħidu li fil-Baltiku qed jiġi qed jinsa fil pariklu 90 fil-mija ta' Salamun li jitwilet, jitwilet biss fi xmajjar ta' tramuntana tal-Izvezja. Allora dawn iż-żewġ smajjar huma il-żewġ sorsi tal istokki ta' Salamun għalkemm hemm xmajjar li iva għandhom stokkiet żgħar ta' Salamun. Allora dak li sar matul iż-żminijiet li barra li kawżajna donnu lill-abitat ta' Salamun u niġġisna lil miet Da wassal biex is-salamu ma jkunx jista jammar f'dawn ix-xmajjar u jiżdiet u jkattar. U għal dawn ir-raġunijiet ta' produzzjoni aħna rajna għal x'kienu raġunijiet ta' tnaqqis ta' istok ta' salamun. L-impjanti ta' l-ilma issa qegħdin eh, jixtiequ jippruvaw jġeddu l-istokkijiet ta' salamun, però ovvjament hemm eh, familji differenti fiħdan il- il-familja ta' Salamun. Issa Salamun huwa speċi fejn jista' faċilment jerġa' jiżdiet jekk aħna neħdu ħsiebu dan l-istok. Hemm taħlita ta' Salamun salvaġġ u hemm ukoll is-Salamun imkabbar. Aħna ħallatna daw l-ispeċi u diffiċli allura biex is-Salamun salvaġġ jerġa' jsib jerġa' lura l-miet oriġinali tiegħu. Għalhekk hemm potenzjal qawwi għat kabbir ta' dan din l-ispeċi, ma da ma, ma japplikax għall libħra wiesa għaliex jekk wieħed jaqbad is-salamun fil-baħar miftuħ, laqas biss wieħed ikun jaf jekk hux qed jaqbad is-salamun salvaġġ jew inkella eh, minn stok b'saħħtu jew inkella salamu minn stok eh, li huwa perikolat m'hemmx selezzjoni memx divizjoni bej daw l-istokki tal-lura wieħed irid jipprova jaqta din, din il-sajda um, li issir fil-bahar miftuħ għas-salamun, għax aħna t-niprovaw nerġaw inkabru l-istok tas salamun qed nerġaw nippruvaw inkabru l-istok tas salamun fil-Baltiku sabiex insaħuħ dan l-istok, u dan qed isih fiċmara. Pero umbat qed kif nafu il-salamun qed jispiċċa fl-ibħra. Allura l-bastimenti qed jippruvaw jistaduhom fil-baħar u din allura jisu ċirku vistjut sawnek diffikli biex wieħed jerġa' iġġeddet u jkattar dan l-istok. Għaliex aħna rridu nippruvaw nistadu dawn l-salamun mhix majjar għax dak il-mod inkun nistgħu nikkontrollaw is-sajdiet u anki l-qabda tal-salamun ipperikolat. U għalhekk wieħed joqgħod attent mbagħad li jaqbad biss jew jistad biss dawk is-salamun li jinsab fi stok f'saħħtu. Għalhekk iridu ntemmu din il- dan il-vizzju u għanna bżon periodu transitorju twila li xekħanna ser imbidlu il-regoli ser u l-istati membri mod differenti. Allura nasab dan huwa l-unika approċ reali li rridu naplikaw sabiex inkatru mill-ġdid u nġeddu mil ġdid l-istok salvaċ tal-salamun għaliex dan huwa l-istok b'saħħtu li għandu l-enerġija biex jitkattar, allura importanti li naħsbu dwar dan, meta nerġaw inġeddu l-istok tas-salamun, irridu nużaw il- l-ispeċi ġenetika jew inkella l-ispeċi li l-aktar eh, hija xirqa ġenetikament għax ma jinsab biex nerġgħu inġeddu dan l-istok. Allura nistgħu nkunu aktar affettivi kif nistgħu nżaw ir-riżorsi tagħna. Ġifri dan hu l-ġist sħiħ tal-opinjoni tiegħi. U ħaġa oħra importanti u il-mod kif ħan rapportaw. Għax studji jurew li nofs mill qabda tas sajda tas salamun mhux qed tiġi rapportata u dan jifisser li hemm kwoti li mhux qegħdin jaħdmu. U mbagħad hemm is-sajt rekreazzjonali wkoll. Għal kull salamun li abat bis-sajda rekreazzjonali nistaw najdu li dawn is-salamun qed jiswa ħafna flus, pero ukoll iridu nżommu kont ta' sajt rekreazzjonali għax dan jot għal kważi kwart mis-sajda tas-salamun. Jiġifieri tkun hemm kontrolli, rapporti ta' sajt li qed isir fuq is-salamun. U mbagħad dan irid jitnaqqas mill-kwota sħa nazzjonali sabiex bekk ikollna stampa aktar ċara ta' x'salamun qed jinqabad. Allura, għanna l-proposta tal-Kommissjoni, għandi xie amendi, għawnek li serin kunet nresaq, pero l-bazi, l-idea bazika u li t-ġdid tal-istokkiet tas-salamun, din l-idea li wieħed jaqbad jistat is-salamun fl-ibra miftuħa hija idea ħażina għaliex iva aħna ser nispiċċaw inkunu qegħdin nistadu s-salamun minn stokkijiet li huma perikolati u dawn huma l-istokkijiet li x'aktarx kellhom aktar ehm, possibilità li tkatru malajr. Grazzi tassewna til-kelma lil eh, Signora Fiona, Sira Palakis. Mbagħad is-Sinjura Rosbaħ mill-grupp tal-ICR u Sur Ferreira. Is-Sur l-Onorevoli jahar. Grazzi tas sur President, grazzi lil Karl Schluter u koll. Mela l-ewwel qabel kollox, Rigward il-proibizzjoni tal-qabda tas salamu fil-bahar miftuħ naseb tajb li nħarsu lej dan kollu bir-reqqa u nieħdu l-ħin biex nanalizzaw dan kollu għax dinja dawn huma miżuri pjuttost estensivi u huwa possibbli li xaktar dan ikun l-unika approċ li nistgħu nadottaw, però issa ma nixtiex eh, naqta linja, irridu nanalizzaw l-affarijiet bir-reqqa jiena naħseb li meta nħarsu lejn l-isfidi tal abdiet jew is-sajda tas salamu fil-Baħar Baltiku rridu nifmu li hemm sitwazzjonijiet differenti kif qatt stess, Karl. Hemm ħafna speċi ġenetiċi differenti li rridu naħsbu dwarhom, jina irriflettejt ftit fuq il-problemi li jeżistu f'ċertu X'majjaru partijiet differenti tal-Bahar Baltiku u ta' bilħaq forsi jrid ikollna pjan ta' rkupru għal kull speċi ġenetika li għandha x'taqsam ma' l-istokki differenti ta' salamun aktar milli jkollna sitwazzjoni li eh, tkun l-istess għal kulħadd, allura dawn ma' affarijiet li rridu nirriflettu fuqhom aħna ser introduċu pjan li jipprojbixxi s-sajda mħalta fil-Bahar Miftuħi u fil-Bahar Baltiku mingħajr ma naqisu l-influssi migratorji tal-ħut, eh, din hija xi ħaġa wkoll irridu nżommu kont tagħha, naħseb għandek raġun li meta aħna nitkellmu dwar il fatt li ma jiġux rapportati ċertu qabdiet u anki sajt rekreazzjonali nasbu eh, li dan huwa eżempju eh, preċis rigward il-valur tal-ħut li qed jinqabad per messa sajt rekreazzjonali għaliex ħafna drabi l-isport tas-sajt eh, waqt l-isport tas-sajt jinqabdu ħafna ħut importanti u dan jottu kolla l-ammonti kbar ta' tal-ħut li jinqabad. U dan nistgħu ngħidu wkoll għal sajda sportiva f'anka rigward is-sajt rigward is-salamun. Però din mhix il-kwistjoni prinċipali, din hija parti biss mill problem mhux il-problema kollha kemmi. Is-salamun jappella l-ħafna nies anka għal dawk li jistadu għabbażi rekreazzjonali. Jien sepp li huwa diffiċli ħafna biex wieħed jitratta ma' din l-opinjoni għaliex. Il-proposta min-naħa tal-Kummissjoni don qed toffri soluzzjoni waħda biss għal stokki ta' salamun differenti. Allura forsi ridu nkunu kemm xi aktar speċifiċi u anki konna soluzzjoni differenti u mhux nimmiraw biss is-sajt rikreazzjonali, forsi ridu nirriflettu dwar dan. U mbagħad nerġgħu niġu lura għal din il-kwistjoni ta' sajt eh, rikreazzjonali. Grazzi. Grazzi ta' Sur Fjellner u issa nagħti l-kelma l-onorevoli Palakis minnaħa tal-SND. Behalf of the SND. La fisem l-SND jena nishtiq nilqa il-proposta tal kommissjoni għal pjan multijalwali għal Salamun fil-Baltiku u l-isfruttar ta' dan l-istok. Il-proposta tkun qed twassal għal bidlit sinifikattivi għall amministrazzjoni tal-Salamun fil-Bahar Baltiku tejn l-istati membri biex jisfruttaw dawn l-istokid mod sostenibli u rridu nqisu kol l-integrità ta' l-ispeċi ġenetika u anke il- il-mod kif nistaw inġeddu daw l-istoks, jina naqbel ma ħafna mill-ammendi li tresqu, ma dana kollu jina għandi dubi dwar il-mod kif aħna nistaw neliminaw il-sajdit mimma l-kosta. Jew inkella aktar minnek mal fil-bahar miftuħ. Għalhekk jina ser nintroduċi wkoll l-amenda li tajt li il-kupru ekoloġiku tas-salamun u ħtiġijiet ambjentali għandhom ikunu bilanċjati mal-aspetti ekonomiċi. Miżuri ta' amministrazzjoni għandhom jiġu indirizzati sabiex eh, sajda fil-Baltiku tkompli twassal għal eh, żdiet ta' zida eh, fl-impjek għasni li ġejjin, it-naqis tal-qabdiet għandhom jiġu innegozjati u maqbula mas-sajjeda sabiex bekk iżidu il-ċansijiet biex ikun hemm tnaqqis fil-qabdiet. Sajdiet sostenibli u metodi ta' komunikazzjoni għandhom ikunu e, imtejba anki bejn daw kolla del partit kolla interessati. Grazzi ta' sew il-kellim li mis fissem il-grupp tal-liberali għanna Sinjura Mana. Grazzi tassel, Sur President, jena nishtiq nirringrazzja il-rapporter għal prezentazzjoni ċara dettaljata fuq din il-kwistjoni kif għadna ta' sikwit il-Bahar Baltiku u l-popolazzjoni ta' Salamun Salvaċ jinsabu f'livelli allarmanti f'qal tajp rapporter U Aħna nafu li anki il-portazzjoni tal-Bahar Baltiku u n-nies li jendew minn dan il-stok kienu imħasba ħafna. Is-salamun żgħir u l-popolazzjoni ta' salamun nistaw najdu li naqsed mod radikali u ovvjament dan ser jaffetwa b'mod ċar popolazzjonijiet oħra ta' salamun. Dan huwa sinjal li il-politika tal-Bahar Baltiku ma kienieċ edha taħdem matul dawn is-snin u għalhekk għandna bżonn miżuri ġodda. U għalhekk il-proposta tal kummissjoni hija tajba u nilqawa, però għandna bżonn politika aktar effiċjenti għas-Salamun sabiex insalvaw il-popolazzjonijiet tas-Salamun. Nixtieq nirringrazzja s-Sur Karl Schulter għall rapport eċċellenti tiegħu. Il-rapport jipproponi li il-Kummissjoni tmur kemm xi aktar lilin fil-proposta tagħha U jiena naħseb li dan huwa puntat tluq tajjeb għad-diskussjoni tagħna. Qed nara problema fit-taħlita ta' sajt fil-punti prinċipali tal-Baħar Baltiku għaliex il-bażijiet il-qiegħ tal-ixmajja tal-ixmara f'postijiet differenti fil-xmara tal-Baħar Baltiku taffettwa wkoll il-popolazzjoni d dajfa tas-salamun. Għalhekk aħna fl-opinjoni tiegħi Naħseb għanna nimmiraw lejn sajdit speċifiċi fil-zona ta' delta u mux eh, nimmiraw għal dik li sajda imħalta fil-bahar miftuħ. Irridu naraw kif ħannaqsu il-mod kif aħna nistaw intejbu il-popolazzjoni ta' Salamun, pero għanna bżon periodu twil ta' tranzizjoni kif fil-fatt issuġġerixxa ir-rapporter sabiex bekk il-popolazzjoni tal-madwar il-Bahar Baltiku ma jkunux daqshekk affettwati. L-an prinċipali ta' dan ir-rapport u li ikonem il- rridu nqisu wkoll it-trobbija tal-ħut irridu wkoll innaqsu ċertu miżuri drastiċi. F'dan il-qasam però nista' ngħid li nappoġġa l-amendi li tresqu minħatta rapporter għal xina nħoss li dawn sejn fid-direzzjoni tajba. Grazzi tassew. Issa, fissem il-grupp tal-ICR, il-Sinjura Rosbach. Grazzi, President. Jena u koll Niġi minn pajjiż li jistat fejn nistawdu ħafna fil-Baltiku u jiena wkoll imħasba mhux ftit dwar l-istokkijiet tal-ħut u possibiltajiet ta' ħajt ta' sajt fl-ibħra miftuħa. Tkun ħasra jekk aħna nitilfu l-possibilità illi nistadu għas-salamun fil-Baħar Baltiku. Għal ħafna pajjiżi madwar il-Baħar Baltiku huwa impossibbli illi nieqfu nistadu fl-ibħra u għalek se jkolli nidħol iktar f'dan is-suġġett imma ma naħsibx li nistgħu naqblu. Ovvjament m'għandniex nistadu għas salamun meta s-salamun ikun għadu um, mimli bajt li għatirit eh, jiddepozitaħ ximkien aħna naqblu ma dan is-sajt il fuq il-punt ta' sajt illi mhux rapportat Għalhekk jiena kontenta li qed fukaw fuq dan il-punt u l-istess jottu ukoll għal rapportar ħażin tal-bit għaliex ixtana jeddet l-isforzi illi qegħdin nippruvaw namlu biex eh, insaħħu nkabru l-istokkijiet naqbel ukoll illi sajt u wkoll għandu jkun inkluż. Jiġifieri il-biċċa kbira ta' dak li int inkludejt fir-rapport tiegħek surx li ta' jiena naqbel miegħu imma zgur li ma nistax naqbel illi aħna ma nistawx m'għandix ikonna l-possibilità li nistadu għas-salamun fil-baħar miftuħ. Grazzi ħafna, Senjura Rosbach. Is-Sinjura Satu Ħassi. Grazzi ħafna, President. Jena nishtiq nirringrazzja l Karl Schlitter għal proposta eccellenti. Jena naħseb li għamel punt importanti ħafna li s-sajt fl-ibħra miftuħin huwa huwa mod effiċenti ħafna kif wieħed jistat. U uh, memx xi stok ta' salamun komuni fil-Bahar Baltiku, kull xmara għanda popolazzjoni u stok fija. Din id-dan huwa fatt bioloġiku u għabbażi ta' dan għanna niprofaw inħarsu Eh, popolazzjonijiet taħut speċifiċi għal xmajjar partikolari. Naħseb illi s-sajt għandu jisir iktar fi xmajjar milli fl-ibħra. ħagħuħra li forsi l-kollegi ma semmewx u għali qabel kienem iktar xmajjar fejn kien jiex is-salamun, illi forsi nistaw narawx nistaw namlu għalihom għaliex eh, is salamu huma dux jgħix fihom il-xmara kemi joki fil-Finlandja. Qabel kienet l-iktar xmara fejn kien jgħix Salamun imma wara il-gwerra eh, il-bniet eh, diga elettrika u għal daqstant il-ħut ma setax jasal sa din ix-xmara iktar. Dwar il-politika tas saj tal-Unjoni Ewropea, irrit ngħid li anki għanna ninkludu miżuri huwa importanti illi aħna noħolqu jew nfasslu xi miżuri biex naraw kif nagħmlu biex nreġġaw lura is-salamun fix-xmajjar. Għaliex la darba il-ħsara tkun saret huwa diffiċli illi wieħed ireġġa lura l-ħsara. bat dwar is-sajt fl-ibħra bħala mezz ta' eixin. Naħseb illi kulħadd jista' jifhem illi jekk aħna rridu nħarsu l-istokijiet li jgħixu fix xmajjar. Nistgħu ntejbu s-sitwazzjoni fil-Baħar Baltiku u nerġaw nimlewħ b'dan it-teżor ta' Salamun. Mbagħad jekk xi darba naslu f'dik is-sitwazzjoni, xi darba jkun ukoll possibbli illi nerġgħu nibdew nistadu għas salamun fil-baħar. Mela, hekk wasanna fit-tmiem tal- lista tal-kellima u nishtiq nistieden ir-rappreżentant tal-DG Mare biex jitkellem. Lodwa tajba, grazzi l-rapporter għal dan il-rapport eh, eccellenti li eh, imur fil-direzzjoni li aħna nishtiqu nimxu fija l-antana u għalli nħarsu l-istokijiet u li dawn l-istokkijiet ikunu jistaw uh, jintużaw b'mod sostenibli aħna nistaw naqblu mal-bicċa l-kbira ta' l-emendi li tres u mir rapporta Meta għamminna proposta tagħna aħna isna u koll xkienu eh, l-aspetti essenzjali li ħarġu mill-opinjoni xjentifika u anki elementi oħrajn pal per eżempju uh, konsegwenzi ekonomiċi tal xuħut mill-proposti tagħna. Jiġifieri rapporter qed imur lilin minn eh, ċerti affarijiet li hemm fil-proposta tal-Kummissjoni fostom per eżempju dak li jirrigwarda it-targets. Imma aħna rajna xkienu il-proposti tal-opinjoni xjentifika għal dak li għandu xaqsa ma' sajt rekreattiv, emmek u koll aħna i-proponejna mizuri ta' kontroll li kienu immirati liktar qabel kollox lil dan is settur tas sajt rekreattiv però illi kienu koll qed isir ħafna liħ minn dan it-tip ta' sajt dawk il-proposti li morru l in u li jwaslu għal kontroll aħjar ta' sajt rekreattiv kollu, aħna nistaw napoġġawħ. Fil-proposta tagħna aħna ipprovajna li inqisu l-elementi essenzjali kollha biex naraw li l-istoks ikunu mħarsa biex ikun hemm sajt sostenibbli u uh, dejjem ibbażajna ruħna fuq l-opinjoni xjentifika u provajna kemm jista' jkun nillimitaw kemm kien possibbli uh, xi konsegwenzi negattivi ekonomiċi illi uh, il-proposta tagħna seta kella. Dak kollox min-naħa tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna. Il-rapporter sur xlita biex nikonkludu. Iva, jiena u koll nishtiq nirringrazzja l-Kommissjoni. Iva, mixin fil-istess direzzjoni, pero forsi l-proposti tijaj imorru ftit lilin minn dawk ta'kom. L-ideja hija illi aħna naraw illi l-istokijiet ta' salamun fi xmajjar u fil-Bahar Baltiku jirkupraw. l Uh, ovvjament il-punt li nwaqfu s-sajt fl-ibħra il-gbar uh, kien se tlaqa minn kulħadd, eh, però ma naħsibx li da se wasal għal xi żvantaġġ ekonomiku. L-Ewropa kollha kemm hi qed tfittex tkabbir imma tkabbir ekonomiku li jkun sostenibbli. Imma fil-Baħar Baltiku rridu naraw illi ikun hemm tkabbir sostenibbli għaliex kull ħuta li jen fil-bahar tikbar madmar 15% kull sena imma dinja ħolma fuq livell ekonomiku ġifiri jekk il-ħut jitħalla jiex fil-bahar għal sena addizjonali zgur li kuna għedin ninvestu fil-ġejjeni aħna ma rridux nwaqfu is-sajt imma irridu illi s-sajt ikun iktar effettiv. X'jiswa illi wieħed imur jistat fil-baħar li hu daqse kbir meta jista' jmur jista' jistat fix-xmajjar li huma eqreb mm, mm, lejn l-art u, u jsib iktar ħut. Ovvjament dana jirrikjedi inqas fuel u ovvjament iwassal ukoll għal inqas emissjonijiet. Il-proposta tiegħi tipprova tilħaq dawn l-anijiet, tilħaq l għanijiet tal-proposta tal-Kommissjoni u tmur li l-in sabiex jirkupraw l-istokkijiet. Il-proposta biex nieqfu nistadu fil-bahar hija bażata fuq l-idea li aħna rridu nilħu l-anijiet li fissajna kemm dawk tal-proposta tal-Komissjoni u anke fir-rapport tiegħi. Inkella ma jiswa xejn li noqogħdu noħorġu bir-rapporti bil-proposti. Il-għan huwa illi l-istokkijiet tax tal-salamun fl-xmajjar tagħna jirkupraw dawn huma affarijiet tajbin għax huma fl-interessi ta' kulħadd kemm is-sajjeda li jagħmlu stat għal finijiet rikreattivi u anke dawk li jistadu għal raġunijiet professjonali, it-tnej li huma rridu illi eh, immorru tajjeb. Iċ-ċifri li semmejt fil-rapport ma jridux ikunu ċifri vojta ma jiswew xejn. Jekk il-salamun fil ixmajjar jirkupra, eh, ma jkunx hemm bżonn li aħna nistadu għas-salamun fil-baħar ekk nkunu għadin inħarsu fil-fat l-interessi ta' kull tip ta' sajjeda. bżonn ukoll illi rrapportar rapportar għal sajt kummerċali u kreattiv jittejjeb. Dan irridu namluħ u koll ma naħolqu xi żvantaġġi kbar għal dak kollha konċernati. Il-Kummissjoni ma qalet xejn dwar żieda tal-targets ehm, eh, aħna nistaw nieqfu nistadu fil-bahar jekk nistaw nżidu l-istokkijiet illi hemm fi xmajjar. Imma jekk aħna ma nagħmlux dan qed inkunu ipokriti. Għaliex żewġ xmajjar fl-Iżvezja qed jipproduċu biss 90% tal-istokkijiet tas-salamun huwa sempliċement għal raġuni illi m'hemmx digi idroelettriċi hemmhekk Jiġifieri aħna naraw li f'dawk il-xmajjar fejn memx digi idroelettriċi hemm ħafna salamun. Naħseb li l-aħjar ħaġa li għanna namlu huwa li l-istokkijiet fi xmajjar kollha madwar il-Bartiku jirkupraw dan għandu jkun il għantana tagħna. aktar kmini ma, semmejt, ma semmejtux dan il-punt imma ma semmejt ma smajċejn dwar il-65 cm ġifir din regola ġenerali ma trota tal-bahar u anki għas-salamun. Naħseb il-rapportar isir ħafna iktar faċli jekk nix interessat illi nisma xantkom xtajdu dwar dan, pero naraw illi uh, aħna lesti li nkomplu nimxu fit tri illi indikatilna il-Kommissjoni għal dak li għandu xaqsamma uh, eh, stokjar mil-ġdijt u rkupru tal istokijiet imma l-ideja illi aħna inwaqfu s-sajt fil-bahar huwa essenzjali biex nkunu nistaw nilħu l-għanijiet l-oħra tana. Grazzi ħafna Karl Schlitter. forsi nistaw nisimaw u koll minant il-Kommissjoni dwar l-ammonti minimi, jew daqsijiet minimi, jew anki dwar id-daqs minimu tal-malji ta' xbik ta' sajt. U niprofaw kem jista' jkun uh, nevitaw li dawn dan id-daqs tal-malji ta' xbik jintuża rip l-art, rip il-kosta. Mikrofonu għal-kellima jek joġoba. Iva, aħna qegħdin eh, nikkonsidraw din l-emenda fuq il-daqs minimu ta' sajt ta' ħut illi jittella l-art u qegħdin nirriflettu fuq għaliex aħna għanna l-impressjoni illi il, eh, dan id-daqs minimu ta' ħut illi jista' jittella l-art iwassal ukoll għal ħafna rimi u ħela naħseb illi tkun ideja tajba illi aħna nistabbilixu daqs minimu ta' għal dan il-trota um, tal-bahar u salamun illi jista jittella l-art il-fat illi aħna inkabru in dan id-daqs tal, tal, um, ta' dan il-ħut illi jista jittella l-art fil-fat jista jwassal għall-iktar hella, iktar rimi. Uwa kriterju tajjeb li nistaw nużaw fil-politika tagħna imma rridu noqogħdu attenti aħna lesti illi nanalizzawa din il-proposta però l-idea tagħna għalissa hija li dan il-minimum landing sites jista' jwassal għal iktar rimi u jekk dan huwa minnu allura jagħmel ħsara lill-istokkijiet tas-salamun. Grazzi ħafna għal eh, dak il-komment fuq il-daqs minimu tal-ħut li jista' jitella l-art, jekk hawn xi ħadd li eh, jixtieq jagħmel xi emendi dwar dan l-iskadenza 27 ta' Marzu. U l-opinjoni niddiskutuha fil-25 ta' April. U rapport li tiġi umbat approvat fl-ulju ta' din is-sena. U dan iwassalna għal punt li mis fuq l-agenda tagħna il-punt numru 5 din hawnhekk issa huwa punt li jirrigwarda l-politika komuni tas-sajt għandna opinjoni Għawnek hija biċċa leġislazzjoni importanti li ħarġet mit-trattat ta' Lisbona il-komitat tana għandu kontribut essenzjali u importanti x'jagħmel fil-pak, anzi uh, u fil-politika komuni ta' sajt nisimgħu minn is-sur Chris Davis. for amending. Grazzi, grazzi tal-li tal-nċans li tal nċans li s resaq t-tej biex nemenda u ntamma li tejjeb din ir reforma għas-CFP tal komissjoni bħala MP mir-Renjunit eh, naħseb qed ngħid dan blumita kollha għaliex fil-fatt ġimgħa li għedet żbatax il-kaptani eh, skoċċiżi kienu eh, nstabu ħatja ta' frodi kbira għaliex kisru l-kwota u ilhom insomma xi snin jaqbżu l kwota tagħhom taqbit tal-laringi u tal-kavall. U ħafna minnhom dawn jitqisu bħala eh, sajjida li m'għandhomx flejjes fqar, imma f'dal każ ma kienx il-każ. Dawn urew illi tassew ġew jaqgħu jqumu minn iħares ir-regoli u dawn erdu kull tip ta' eh, kull kull kull ta' eh, suppożizzjoni li kulħadd iżomm mar-regoli kif suppost dawn nataw somma mhux ħażin li jdu jħallsu bejn naħseb kellu jkun ħafna aktar minn hekk. Kifet, cfp hija kwistjoni importanti ħafna, kwistjoni importanti ħafna għal ġejjini tal sokkitana tal-ħut u għall-ewwel darba aħna parlament aħna l-Kolleġislatur. U il-membri ta' dan il-Kumtat tal-Ambjent hawnhekk għandu rwol ewlieni x'jaqdi biex jipperswadi l- komitat il-membri tagħhom biex jappoġaw din il riforma u ħtiġa li għaj ċara se Kristjal il-Kummissarju qal li wieħed mija ta' stokki tal ħuttana tagħna mhux se jkunu sostenibbli minn hawn 10 snin oħra sakemm ma jisiru it tibdili li suppost. Għawż problemi fundamentali hawnhekk. Għanna kapacita zejda konsiderevoli, għanna wis dajes u mux bizzejet ħut, ċiġru wara ftit wis ħut. U il-problemi li il-proposti li qed jittieħdu f'Diċembru kull sena qegħdin imur il-Kommissarju biex ta' parsi jippruvaw il-Ministri jippruvaw jiddefendu l-interess nazzjonali imma fl-aħħar mill-aħħar kull ma qegħdin jaqbluha li jistadu żejjed u l-kulħadd issa qed iħallas qares għalih għaliex kieta taħut qegħdin neqsin, importazzjonijiet qegħdin jikbru kull ma jmur u industrija ta' sajt li mhijiex qed ehm, trendi u li qed tiġi qed treġi biss maħabba sussidji. Ħanejt ehm, ġo waħda, jina nafri ħrafa illi l-affarijiet ma kienux perfetti qabel ma naqadna ma l-Unjoni, ma xaħna sal-ħamsinijiet kuna sejrin sew, imma bat l-affarijiet musajr marru għallar għalix id-dajes kibru u dan baqa dej eh, għallar eh, anki sakemm aħna fl-Unjoni Ewropea firmajna għal dan is-CFP. Eh, aħna u koll għamilna ġifiri bitu xol tajba biex neqirdu istokki taħħu tana stess, imma CFP menġ għal bosta snin, iżda biex nejdu li situazzjoni sa' iktar stabli mill-li kienet u f'xi kazijiet u koll kienem si successi. Aħna rajna per eżempju fl-Atlantiku, il kirkupru kbir ta' stokki tal-Aringi, progress tajja fil-Baltiku, fil-kupru tal-merlot u dan fil-fat eh, huwa ċertifikati bħala sostenibli mill-Kunsil UN Marine Stewardship Council. Eh, iżda għatfadal xnaqtfu u l-Komissjoni qed tipproponi ħafna tibdiliet ti tistabilixxi pjanijiet fuq żmien twila l-kull tip ta' industrija tas-sajt li hija bbażata fuq provi xjentifiċi biex ikunu nistgħu niksbu iktar mill-MSY mill-2015. Dan huwa ambizzjuż imma jista' jseħ. U il-Komissjoni trid illi ma jkunx hemm iktar rimi ta' ħut kommerċjali f'każijiet estremi anki sa 80% tal-ħut li qed inqabad mill sajjida qegħdin intrema lura fl-ilma mejjet. Dan mhux kwistjoni ta' prassi tajba ta' negozju ma hija immorali u mhux etika. U aħna rridu wkoll neħtieġu l-istati membri li jkunu jistgħu jkollhom dawn il-konċezzjonijiet trasferibbli tas-sajt. Dawn kienu sostiċċess ħafna fid-Danimarka, Norveġa, New Zealand u eh, Stati Uniti u pajjiżi oħrajn. Eh, jistgħu jkun hemm deċiżjonijiet li tieħdu minn entitajiet reġjonali u mhux minn Brussell eminetiet li proposti fil-regolamenti mux speċifiċi bizziet, iżda bazzikament huwa proċess jibda minn fuq minn isfel sa fuq, għaxġan l-entitajiet reġjonali jridu na xi jridu, il-Kommissjoni e, ti tippromovi wkoll kultura u proposti separati qed tipproponi li standards iktar għolja jintlaħqu minn bastimenti tal-Unjoni li qegħdin jistadu fil-mijiet u jibra l-barra mill-Unjoni u jridu nimmodifikaw ir regolament biex ma jkunx hemm iktar sussidi tar scrapping xrajda unek fil-orġi tal-awdituri dan ehm, sewna spejjeż gbar u ma assolutament fallejna illi naqsu il kapaċità tal-flotta tas sajtana. Anzi, aħna issa rridu nejnu illi s-sajjida jilħu l-ftemiet tagħhom u li l-komunitajiet tagħhom ikunu jistgħu ehm, jaġustaw għat-tibdil. U l-nasab li proposta l-Komissjoni huma radikali u ma f'saħħithom u li se jkunu effettivi biex jirġaw ehm, jirġaw jirstawraw istokijiet. Jiena jiena rasaqt mit ta' emendi biex nkun nistgħu ntejbu dawn il-proposti biex ukoll nimlew naqra il-vojt illi kien hemm. Naħseb il biċċa kbira għandhom jeħtieġu il-rapport ta' kummissjoni hawnhekk ġabret nipprova li s-saħħa tal-ħajja tal-ambjent tal-baħar għandu jkun qofol ta' kollox għaliex jekk ikollok baħar b'saħħtu ħajkollok sakjiet tal-ħut b'saħħithom. Jiena qed imur lil mill-kriterji minimu għal MSY, il-Maximum Sustainable Yield U bazzikament naqsu li kunem sajt zejet, li naqsu li kunem il-mumiet firħa bejn il-ħut u l istokiet ikunu b'saħħithom kemm jista' jkun. Jina ma li kunem ħafna ħut, imma jkun hemm ħafna ħut kbir. Fil-laqa l-bira, il-Komissarju ta' sajt għal il-Parlamentari Nazjonali illi fil-Mediterran issa għandek suq kbir għal ħudżejr. U jgħalet sajjida għedin jabdu il-ħudżajr li huma laqas biss jistaw jiproduċu għafta posta, imma dija ridikola, forsi sa' noħorġu slogan, qabel ma nabdu għom, eja nħallu l-fix il-ħut jamru. Jaxħaġek. Jina rrit illi dan kopri speċi kolla mux bidaw kommerċali. Ġviri sa' kem il-ħut eh, ma jistawx jiexu, jihedom u jkunu sostenibli ma jistawx naħwom il-bahar. Dawn ir-rimi ma jidix jiġi projbit mux bis mid-dati li għati proponi l-Komissjoni ma bazi ta' industrija industrija skont tip ta' sajt il-sajida ġili jgħidu li jixtiequ li waqfu dawn il-ribi, imma mhux prattiku. U għabis billi ndaħlu però proibizjoni li aħna ħan promuovu din il-bidla, għaliex proibizjoni ħaj waqqaf dan il-paroli kollha li konna bżonna l-kaptu selettif u fil-fatt nħorġu per kaptu li jkun dizinjat sew u li jintuża sew. Aħna għandna bżon provi xjentifiċi aħjar biex nkun nistaw inħeju dawn il-MPAs, il-pjanijiet multianwali u fuq minn twilu dan affarijiet li jinna ma nagħmluha Um, ma għom. U qed niproponi sanzjonijiet l istat membri li mhux qegħdin jagħmlu xogħolhom l-MPs kolla kienu kol-leġizlaturi għonek aħna il-koll għanna jkollna il-deċizjoni uh, tana li tot, il-opinjoni tana li tot għal xaħġa. Imma l-kwestjoni hawnhekk hija eh, rridu sibu l-bilanċ bejn il konsili rridu b'xi mod konvinċu l-Ministri li jieħdu kas il-provi xjentifiċi. Jiena tajt eh, ukoll pariri servizzi legali li tagħmel dawn u emendi biex imorru biex u isolvu din il-kwestjoni ħafna oppożizzjoni għal din l-ideja ta' eh, konċessjonijiet trasferibli ta' sajt li huwa l-element ewlieni tal-proposta tal komissjoni Jiena naħseb li dan mhuwiex loku. Jiena naħseb li mhux se jkun hemm skema waħda Ewropea, jkun hemm 27 skema u kull wieħed waħda minnhom ħajkunu mfassli minn kull stat membru u kull wieħed waħda minnhom ħajqisu tħassibiet interessi nazzjonali. Jekk huma jridu jgħinu sajjida fuq skala żgħira jew jaraw li sajjida biss attivi jista' jkollhom dawn il-konċessjonijiet ta' sajt milli minn pereżempju klopp tal-futbol jew inkella minn eh, xi kontrattur, ehm, jekk aħna rridu illi dawn eh, eh, ma kunx monopolju 50 tidejn, mela di konna skema li tiġi nfassla li jagħmel fil faddan dan jekk il-gvern fil-fatt irid jagħmel dan. Jiena fil-damendi tiegħi nitkellem dwar il-mezzi ta' kif xi wħud mill eh, jistgħu jiddaħlu minaħa tal-gvernijiet. Huwa faċli l-gvernijiet li jitfgħu it-tort fuq Brussell u ma jirfgħux responsabilità minn tagħhom u ma rridux inħalluhom milli jaddu għalixxa. Aħna il-Brussell se toħroġ ma' ħafna soluzzjonijiet tal-problemi u minkejja dak li jgħidu xi ftit ftit ma mhux l-NGOs kollha m'hemmx alternattiva li taħdem fil-verità. Il-problema hija li dawk il-persuni illi mhumiex lesti illi joħorġu b'TFC illi eh, huwa jindirizza il-tħassib kollu tagħhom. Ħafna minna rridu nejnu flotta ta' skala zaħira. Naħseb il-ħafna minna jnarfu li 70% ta' xalijiet fis-sajt huma fil-fatt huma dawn is-sajjieda żgħar Iżda l-impatt ambientali tagħhom huwa żejr ukoll. Iżda l-biċċa kbira din hija fidejn l-istati membri li jsolva. hija fidejn l-istati membri li jallokaw kwota. Jina pajizi għandu rekord fil ħafna f'dan ir-rekord. Jina fil-fatt il-beħ sirt naf li waħna kon aħna kon qegħdin nallokaw 4% l-sajjida żgħar ma bad l iżvetja xi bnaqiet ittuhom xi 20%, ħafna iktar bin 10% f'ħafna mill-każijiet, ġifieri tajjeb li nqablu. U kull ħaġa li għanna fil-politika tas sajt għanna għandu jkun trasparenti u għandu jkun hemm eh, loka skrutinju pubbliku, ġifiri m'hemmx kulħadd jaħbi min għandu dritt jista' naħa u mhux naħa oħra u anki nistaqt f'dan ir-rigward. Kulħadd jgħid illi irrid politika tas saj sostenibbli iżda fil-prattika il-Kommissjoni qed ħabat ma' oppożizzjoni qawwija minn ħafna membri li jdu jimblokkaw riforma serji u jdu jibqgħu għadejn kif inhu ma' u anke ħafna gvernijiet jridu jagħmlu dan. U jiena mhux qed in għajmu jiddispeċinix li najt illi dawn ħakolon saw tuħom jekk aħna irridu nirbħulom f'dan ir-rigward huwa faċli illi aħna immaqdru. Iżda issa huwa żmossa li żmien biex eh, nieħdu deċiżjonijiet u jekk hemm min ma jogħġbux dak it propost mela dawn irdu joħorġu b'alternattivi minnaħa tagħhom. U aħna rridu wkoll eh, daħlu fil-stampa dawk il-membri li s-soltu forsi ma jkunux interessati f'dan is-sajt, forsi Richard Saber hawnhekk għaliex l-Awstra mhux li għandhom xi flotta ta' barra minnaw ta' sajt, iżda għanna bżonnu kolla poċ minn dawn il-pajizi jekk irridu naċċertaw għana nieħdu din ir-riforma radikali biex kulħadd ikun jista' jkollu l-ħut wara kollox. Aħna ma nistax nibqgħu għaddejjin kif innum kif aħna. Aħna jekk m'għandniex ħut mhux se jkollna sajjieda U memx għalfejn tkun hekk il-biċċa ta' xogħol, irridu waqfu li jkun hemm dan il-politika kollha lin ta' politika jitfasslu fuq żmien qasir, ma sarx narsu l ponta ta' samna ħerna, aħna rridu naraw nfasslu politiki fuq żmien twil. Aħna jekk nagħmlu dan sa jkollna baħar b'saħħtu u ħafna ħut għal ġejjini tagħna. Grazzi. Chris Davis, Grazzi Chris Davis. Tajab wis issa wasal iż-żmien għad IPP, Christopher Fellner, un bat Linda McAvin għas-Soċjalisti. Christopher. Grazzi, Sir President, grazzi. Uh, Chris Davis, jina personi ta' Chris huwa illi huwa drammatiku un astre, u jaqa jiżaġera. Iżda din id-darba il-għandu raġun għandu ħafna raġun. Jiena kelli ħafna debattitu miegħu u eh, miegħu jinsmajx kellu xi jgħidu x'imta eġenejt issa naqra qed iżaġra ftit. Imma hawnhekk vera ta' kuntenti li għandu dan il-fajl fidej għal dan il-kumitat għaliex eh, jina musa noqot nir-repeti dak li qed intex naqbel ma ħafna dak li ma imma impressjoni tijaj li jekk aħna ma jnexxinniex din id-darba musa jkollna ċans ieħor u naħseb il-kummissarju tas-sajda Manakis meta tgħidilna illi wieħed u fil-mija tal-stokkijiet jistaw ikunu jistaw jispiċċaw għal kollox minna għaxar snin oħra, eh, hija xi ħaġa li jdu u dajnejna u jdu nqisu hawnhekk li politika jiva taħdem inti għed li fil-fatt l-eżempju tal-Marnuz fil-Baħar Baltiku xi snin ilu min qal li rridu fil n <laughs> nipprojbixxu dan it-tip ta' sajta xista' jkun illi jispiċċa kollox. Iżda fil-fatt issa kif edna kien hemm dal-Kunsill eh, Marine Stewardship Council li qal li huwa fil-fatt sar sostenibbli minħabba l-linji ta' politika it-tajbin illi iddaħlu fis-seħħa l-ura jien kem edin fissi din is-sitwazzjoni pjuttost drammatika, naħseb għandi tama li nistgħu nagħmlu differenza. Naħseb li ħaġa importanti sejmer il-komitat huwa li eh, li nappoġġaw l-inizjattiva tal-Komissjoni u Komissjoni ġenerali għax naħseb li f'sens wiesa dawn qegħdin imexxu politika fid-direzzjoni tajba. Naħseb illi inti li iżid bħala emendi nista' nappoġġa jiena nifoka fuq tliet affarijiet l-ewwel net il-reġenerizzazzjoni għaliex naħseb illi jekk minkejja li fuq livell tekniku u aspetti legali naħseb li huma diffiċli tajjeb illi intejbu leġittimità tal-politika tal-persuni voluti għandhom l-impressjoni li huma regoli qegħdin jiġu msawra b'tali mod illi, illi dawn huma datati realtà. Imma jekk aħna ma jinex niksbu din leġittimità, mela persuni mhumiex sa jżommhom regoli ġifieri reġjonalizzazzjoni hija kruċjali. It-tieni ħaġa il-kota trasferibli tas-sajt. Naħseb illi huwa tajjeb Naħseb illi tajjeb illi għandhom ikunu taħseb għandhom ikunu mandatorja li stati illi wet u għam un bat eh, stati membri bas jideċidu għandhom jideċidu kif għandhom wet u għam għax evidenza il-provi kolla li għanna juru illi din fil-verita taħdem aħna kena ħafna programmi ta' scrapping għal eh, dajes sajt, un babda s-sibom, dajesta s-sibba bandoħra, basikament s-sir sussidju iħor għal industrija li sussidja ta' wiz, imma biex nirregolaw il-kapacita zejda naqsu il-numri mela eh, jider illi fl ħarmi mill-ħar pala għodda il-transferable fishing quotas u kienu l-aktar li ħadmu. Eh, aħna eh, bazzikament nafu illi n-nis ma importaħomx minn affarijiet illi mumiex proprjetà tagħhom jista' tkun l-ilma se jkun l-ajru jista' jkun bahar, jista' jkun stokkiet tal ma jekk il-kwotas ikunu tagħhom jistgħu bjawhom naħseb illi ntejbu kemm il-lat tas-sajt inti qed l-Awstrija imma naħseb illi l-istejt l-Awstralja wkoll meta niġu għal tfcs Norveġa u Danemarka u oħrajn. Naħseb illi rridu nħarsu lejn l-ftemiet ma' pajjiżi eh, terzi tas-sajda u marru għall-aħjar eh, f'xi minnom. minnhom wara li votajna fil-parlament. Iżda l-idea bażika titkun illi sajjida Ewropej irridu jżommu ma l-istess regoli, ikunu fej ikunu edin jistadu specialment peress li aħna pala ċittadin edin nħalsu għalija, u jekk aħna ħannixbu ħannixtru id-drittijiet ta' akkwist band oħra mela rridu jirfaw responsabilità band oħra hekk kif jagħmlu kieku qegħdin jistadu ġewwa l-Ewropa. Jiena m'għandix hemm emendi imma l-iktar importanti u niggarantixxu kooperazzjoni bejn l-istati membri biex naraw l-istati membri fejn u ma jaqsmu sforz tagħhom tas-sajt li jikkoperaw flimkien. Dan huwa l-qasam li jiena qed nixtieq nagħmel emendi fuqhom. Jiena wkoll naqbel miegħek però illi naraw li dan il-kumitat mux forsi jimmexxi b'mod formali, imma fuq livell morali. Għaliex kidem wis grupp zaħir ta' politikanti f'dan hawnhekk ukoll il-Parlament kif ukoll fil konsilu din eh, kienet eh, kienu kienet ħażina li din kienu kollox f'idejhom. Aħna irridu hemm iktar MPs, iktar politikanti illi fil-fatt jibdew jifru din il-politika għaliex aħna jekk ma nagħmlux dan mela huma ser jagħmlu l-istess hekk kif għamlu sissa dejjem u aħna mhux ser jirnexxilna mus u kifet fil-bidu mus sajtuna ċansi ġifiri bravo Chris ejjen komplu għaddejnek kif aħna. Grazzi Linda. Jina naqbel il dan huwa wieħed mill-iktar falz importanti li aħna ser nittrattaw uh, f'dan il-tiri nas tal-komitat uh, uh mux ġeneralment importanti l għasek li konna, mux s-soltu li konna importanti importanza, ma l-lum ħajkonna kod deċizjoni fuq il-bicċa. Kien konvenjenti wis illi ministri u s-sajida u l-komunitajiet illi waħlu fil-CFP għal-problemi kolla li waħlu fil-Brussel. U issa din il-ġislazzjoni tati ingħat kollha ċans illi neserċitaw dawn responsabiltajiet tagħna illi nfissru eżattament x'ridu ngħidu b'CFP għall-Ewropa u li ma' gvernijiet nazzjonali u sajjida eh, xjaħsbu kif jaħsbu għali u jkunu jistaw jesprimu ruħom. Jena naqbel ma' dak il-għal Kris naqbel illi l iktaħħaġa ħaġa importanti li jkollna stokkijiet ta' sajt li jkun sostenibli għal-ġejjini u biex imbazaw il-ġestjoni ta' dan istokkijiet eh, għabbażi ta' informazzjoni xjentifika indipendenti u mhux dak il-għodu jġebdu bejnietom il-Kunsil maritumu Naħseb illi għanna nappoġġaw din il-linja, naf li nifukaw fuq il-rimi, naf li nisma li il-rimi hija komplikata, dak li jitfat fuq il-Kommissjoni fuq il-mejda mi realistika, imma jina ma smajtx alternativi ġew dawk li qed jgħidu dital eh, probizzjoni fuq ir-rimi ma se jaħdem mela se jaħdem. Kif nistgħu waqfu dawn il-problemi illi semma li fl-ewwel eh, interventi tiegħu, xinu l-alternattiva hawnhekk? Persu ċittadini tiegħi dejjem meta kellna pereżempju kampanja minn minn kok ewlini eh, għamlet programm televisiv għalma mal-ewwel għal iva jan waqfu li kun hemm dan ir-rimi imma fil-verità kif se sidi? Fuq TFC, tfcs naf li hemm dibattitu kbira għaddej, naf li għat rridu niddiskutu aktar. Iżda li huwa ċaru li s-sistema li aħna għandna bħalissa fil-pajjiż ta' bar ħafna. Aħna ma nistgħux bħala gvern ngħidulkom min għandu dan il-konċezzjoni tal-sajt, tal-trasferiment tas-sajt, ma jafux eh, l entitajt tal-gvern, imma bej 94 u design fil-mija u ma propietajiet ta' xi 23 għaqdi ta' produtturi u fil 20% biss huma lokati għal dawn il-sajjida żgħar jaħdmu fil-komunità lokali tan nisimgħu mnaħa tagħhom tan nisimgħu bijom u xogħol li jagħmlu bil ġit li jagħmlu jekk dawn irridu semmi kbar tal-kwota l mela jridu jħallsu dawn il għaddi ta' produtturi Għallijom, Ġifieri dan irridu nirġgħu naraw kif taħdan din situazzjoni tal-kwota trasferibbli ma nafu, nafu li hemm klabiet tal-futbol li u tal-banda li għandhom il- dawn it-TFCs fidejhom emjetiet mhux vera ma jnaraw li mhux vera x'ħadd ma jaffejn żatt eżattament minn għandu dawn il-konċezzjonijiet għandna bżonn iktar trasparenza u skandlu illi ma nafux minn għandu drittijiet tas-sajt fl-Unjoni Ewropea. Ġifieri jekk aħna għandna dawn il-TFCs dan irrid isir abbażi kompletament differenti minn dik li għandna bħalissa. Aħna rridu nħarsu kollin sistema li ma daw kollha li qegħdin jagħmlu eh, jadin jihdu id deċizjoniet tajbin hemm minn seba pereżempju Christmas Shetland Islands. Kien hemm xi ħames miljun sterlina imma x'nistgħu ngħidu dwar mbagħad is-60 miljun x'sar minn dawk is-60 miljun milli suppost għamlu qlieħ u ħadd ma jaffej spiċċaw. Em min iżomma regoli u ridu naraw illi nipremjaw dawk illi fil-fatt jagħmlu dan u li sistema jgħin il dawk illi jridu eh, jinvestu fil-finanzi tagħna. Dina nixtieq nistaqsi l-Kummissjoni dwar ir-reġjonalizzazzjoni u d-deċentralizzazzjoni u l-proposti f'dan ir-rigward. Naqbel li wara li ħsieb imma Jina ċerta ma nistax nifhem eżattament kif se taħdem fil-prattika, din tħassibni li ġdan musser naqxu fil-leġizazzjoni mela dak li jkun issa jaħrab minna. Għax jgħid hawnhekk li jridu ndaħlu l-MPAs ma tjennu l-plans iżda eżattament kif ser taħdem. Mm, aħna qed nassumu li dawn huma esempio, pjanijiet tal-baħar tat-Tramuntana tal-Baltiku skont ir-reġjun. Iżda min finanzja? Min ser jara li tiġi mwettqa? X'inhu ma l-iskadenzi? Kif dawn ser jiġu kontrollati? Kif ser jaħdmu fit trattati li jista' jikkontrolla biss stati membri fuq livell tal-Unjoni. E, dan għanna bżon ġbin daħlu emendi biex namlu għamot iktar ċara fil-leġizlazzjoni, għaxin kalla nħos li nkunu għedi naddu liġi, un bat minna u sente uħra najdu iva, ma minn sejn inizjattiva biex dawn il-pjanijiet fil-fat isiru. Meta ħajskadu, Brussel li t-kontrollon dawn l-affarijiet, eh, mux suppost ikun leġizlazzjoni minna qabel, Nasepp li għanna nħarsu lejn poċ għal komunitajiet tal-Konsil, nasepp illi ħafna jitkellmu dwar l-industrija tas-sajt u l-industrija kostali imma jidirli illi il-negozji l-kbar mhux qed jinvestu dawn il-komunitajiet kostali. Għaxum għom jisabu l-bot ħafna minn dawn il-komunitajiet kostali, ġifiri jiena naqbel illi nifinanzjaw biex ninvestu f'dawn il-komunitajiet kostali tagħna ħaġa illi ma semmi hawnhekk forsi mhux blokku hawnhekk fil-leġiżlazzjoni ma għandna nitħattu dwar dwar bħala MPs meta tkellmu dwar l-industrija tas-sajt hija l kondizzjonijiet tas-sajt ta' dawk li jaħdmu fl-industrija tas-sajt. Meta aħna niddiskutu għadin, aħna nitkellmu ta' spiss dwar ħtiġa ta' xogħlijiet, xogħol fil-industrija ta' sajt, iżda jiena qatt m'għandix ċifra dwar il-ammont u proporzjon ta' persuni li qegħdin jaħdmu fil-industrija ta' sajt tagħna huma ġej minn pajzi terzi daw mill-Indja, mill-Filippini li mhux qegħdin jitħallsu u minħabba li qegħdin jitħallsu qed jaħdmu offshore, mhux qegħdin jitħallsu pereżempju fil-pajjiż mux mhux qed jitħallsu il-paga minimo minima jitħallsu biċ-ċiċri. Jiġu hawnhekk jagħmlu ftit xhur mhux m'għandhom ebda drittijiet u batibulhom lejn darhom naf li kien hemm xi ħadd ftitil sinilu li prova jirregola din is-sistema iżda għadha ma saritx u di ħaġa li aħna ma niddiskutux din is-sitwazzjoni. nifitaw sitwazzjoni ta' dawk li qegħdin jaħdmu fuq dawn id-dajes li għazbis jaħdmu il-bar fuq dajet il-barra mill-mixtutna, imma u laqas biss iħalluhom jinżlu l-art u għalhekk mhumiex irregolati pala il-pagi li u l bqija mondi sinjiet inċawnek biex nirregolaw l-impjek kol fil-komunitajiet tagħna ġenerali. Biex nalla, ngħid Kristi għandu raġun, dan huwa test ta' dan il-Parlament għandna kod deċiżjoni għall-ewwel darba dwar il- politika ta' sajt, ġvi memx iktar skużi, memx min iktar jiponta subaj lejn il-ministri, lejn il-komissjoni, fil-qabel il-miliet meta jgħodu jitħattu jġuddu fuq il-kwotas. Nittama li ħana għandu rwol tana pala komitat tal-ambjent aħna rridu nissima mill-interessi differenti, aħna fl-ħar mill-ħar jek aħna manniċ industrija ta' sajt sostenibli, naf li ħajkun hemm oppożizzjoni kbira, naf li ġej l-oppożizzjoni kbir mill-Parlament mill kunsil u jekk nisimgħu mill kunsil jiena se komunista nistament mhux biżejjed illi tejjeb illi mhux biżej illi mhux tajjeb dak li għandna. Aħna x'nu rridu l-alternative, proposti konkreti, x'inhu huma? Jiġifieri għan nisimgħu, ma ma noqgħodux ngħidu proposta tal-Kummissjoni ma toġobniex mela tuna alternattiva tu urina li hija sostenibbli forsi jkun aħjar. Iżda jiena li aħna rridu nkunu nafu li daw kolla li qegħdin jazbu li jistgħu jkomplu jtawlu e, jġebdu kemm jista' jkun. Jistgħu posponu l-ewwel għarjum mbagħad jiskadi l-ħin fil-Parlament dan qed jittamaw xi minnu. Aħna rridu nkunu attenti għalli din, ma rridux għalli li tiġri. għanna l għalla aħjar ċans li għandna l nbiddu tar-riforma ta' CFP u responsabilità tagħna li dan jistij fil-verità għazzi. Vielen Dank, Linda Meg Evan. Grazie tassew, Linda. Issa fissa mi partit tal-ħodor. Nati l-kelma l-sur Eichhout. Grazie tassew, Chris, għal dan il-rapport. Wa rapport fuqtu nittamaw li aħna nerfaw responsabilta tagħna Linda għaliex jiena naqbel miegħek mija din hija l-opportunità u l-moment biex ninvolvu ruħna f'din il-kwistjoni, però bat jidher kruċjali li aħna m'għandniex inħalwa f'idejn il- kumitat tas sajd u kif najdu aħna natu dibattitu agrikolu lill-Kumitat tal-Bidja li xumbat ovvjament il-parlament li rrit jimponi il bidlit li huma neċessari fi dawn riformi. Nerġu għad dibattitu, nirringrazzjak l ewwel ħaġa Krissa rapportijak u mill-perspettiva tal-partit tal-ħodor aħna nistgħu nappoġġawha mod estensiv kif attinti l-MSY importanti u daw il-kwistjonijiet kollha nappoġġawhom, però nemnu li żewġ kwistjonijiet importanti għadhom pendenti u għadna niddiskutuhom. U anki aħna f'dan il-kumentat tal-ambjent għanna nħarsu li jom dini għal kapacità tal-bastimenti u anki il-konċessjoni trasferibli tas-saj. Dawn ma żewġ kwistjonijiet importanti, kruċjali. Mela ejja nibdew bil-kapacità tal-bastimenti ta' bilħaq dinja problema essenzjali. Aħna nawis bastimenti, bastimenti kbar li edimur jistadu u ftit ħut. Allora rridu nagħmlu xi ħaġa dwar il-kapaċità tal-bastamenti, jrid ikun hemm sforz qawwi li rridu nindirizza u rridu naħsbu daqsxejn kif nistgħu insaħħu din il-kwistjoni fil-rapport għaliex ta' bilħaq u aspett kruċjali. Ta' bilħaq hemm neċessità ta' analiżi li teħtieġ issir Eh, rigward kemmen bastimenti, xinu l-impatt ta' daw il-bastimenti fuq eh, sajt zejjet u anki xinu ma aktar kwistjonijiet li tikkawżaw dannu. Ridu naraw li ma bastimenti li jidneħew mill eh, meta dawn bastimenti mor jistadu għalek aħna nabżom mux biss analizi manki programmi biex inaqsu il-ammont ta' bastimenti unħarsu li ma, bast, li, li ma bastimenti ridu jiġu eliminati. Irrit ikunem aktar attenzjoni fuq il-multi, il-pjanit multijanwali u anki rrit jkun hemm evalwazzjoni tal-kapaċità tal-bastimenti meta mqabla ma' rizorsi tal-ħut. Rrit kunem hemm ċara l-azzjonijiet li għandhom inaqsu il-kapaċità żejda f'daw il-pjanijiet multianwali. Jiġifieri iva, dan huwa suġġett li huwa ferm importanti u għandu jiġi indirizzat. Mela, it-tieni punt, il-konċessjoni trasferibbli tas-sajd. Dan huwa dibattitu pjuttost qalil u nafu li tqajmu ħafna argumenti fuq dan is-suġġett li anqlu ħafna nies. U naf Chris, Iva Kassur Fjellner, Iva veru Chris dem kultant jeżagġera, pro dem għandu raġun u jkun modu jest fil-dibattitu, għalmenu jina hekk nafu Sir Davis, ġifiri, ejn nittamaw li dan jottu kol għal konċessjoni trasferibli ta' sajt, għalix jena nafxin il-pozizjoni ta' numru ta' NGOs, pero fl-istess waqt aħna nargumentaw li il-konċessjoni trasferibli ta' sajt edin jgħinu biex naqsu l kapaċità ta' sajt, pero di verament redikola, mhux vera jaħdmu hekk l-affarijiet. Allura, irridu naraw eżattament x'inhuma l-potenzjal ta' dan x'inhu l-potenzjal nafu x'inhuma fil-fatt il-diffikultajiet waħda minn hija kapaċità kbira ta' bastimenti kif inhuma nfassla anki bidaw il-konċessjoni tas-sirbi tas-sajt, ġifri dan mhux qed iwasal għat tnaqqis ta' bastimenti. Bejjen għandu preżempju l-Olanda fejem dan il-kwota ta' trasferibli u għandhom xorta problema bil-kapacità tal-bastiment jaxem kapacità zejda fl-Olanda. Ġifri għemmek jekk aħna rridu nindirizzaw din il-ħaġa hemm ngħidu li din ma tistax issir permess ta' konċessjoni trasferibli tas sajf Ovvjament hemm kwistjoni oħra dibattitu lej aħna kif inħars lej il-ħut. Eh, ħut ma komoditi oħra jew inkella hija riżorsa pubblika nazzjonali mill-perspettiva tiegħi il- il-ħut huma rizorsa pubblika nazzjonali u għalhekk aħna hawnhekk iridu noqogħdu attenti meta aħna qegħdin nitkellmu fuq kwistjonijiet kummerċjali ta' ehm, kwoti trasferibbli. Anke meta Linda tsemmet il-kwistjoni ta' trasparenza, iva din hija problema fundamentali jekk aħna issa nagħmluha għażla namlu obbligatorja biex l-istati membri indirizzawa din il-ħaġa, allura irridu nkunu ċari u sinċiri rigward id-dritt ta' sajt. U anki li s-sajda ssir b'mod sostenibli u tajba l-ambjent. Ġifri dan għandu jkun il-punt ta' tluq minn hemm imbagħad nistgħu naħsbu dwar il-kriterji, ġifieri li il-sajt għandu jikontribwixxi għall-ekonomija, għandha tażel tamir u prassi aħjar biex e, jevitaw sajt sekondarju u sajt żejjed anki d-dannu li ġi kkawżat lil-qiegħ tal-baħar Ġifir dan għandu jkun aspet li jittiġi konsidjar il-konsum tal-kombustibili. Ġifir dawn il-kriterji koll għandhom ikunu parti tal-bazi fejn umbat iċ-ċittadini eh, ħarsu lej dritt tagħhom tas-sajt biex jistadu b'mod kif suppost. Dan għandu kollu jiġi koordinatu, u mbagħad aħna nistgħu naħsbu dwar sistema fejn kollu konċessjoni trasferibi tas-sajt, però jiena ninsab xej konvint li din għandu jkollha natura obbligatorja kif qed tiġi mfassla hawnhekk, però għaliex bħalissa nistgħu naraw li jataw ħafna problemi mdawra ma' din il-konċessjoni trasferibbli ta' sabja kanu nindirizzawx dawn il-problemi l-ewwel qabel kollox aħna ma nkunux nistgħu nagħmlu xi ħaġa obbligatorja. Allura rridu nkunu kemm xi aktar kritiċi aktar dettaljati fl-analiżi tagħna u jkollna anke diskussjoni aktar bir-reqqa Pero fl-aħħar mill-aħħar, jekk aħna mill-Kumitat tal-Ambjent nindirezzaw il-kapaċità tal-bastimenti min-naħa u mbagħad ikonna diskussjoni oħra fuq il- il-konċessin trasferibli tas sajf dak il-kas aħna nkunu għedin nikkontribwixxu xi ħaġa verament tajba li fl-aħħar mill-aħħar nistgħu noffru lil kumitat tas sajt u dan jirriżulta ftitjib tal-politika eh, komuni tas sajt u għalhekk inħerqan biex nara eżattament id-diskussjoni fejn wassanna u anke biex naslu lej proposti li jistgħu verament waslu għal-bidla. Grazzi. Vielen Dank. Grazzi tassew, Sur Eichhout. Issa, is-Sur Kalinen, fissam li sijar, Iva, grazzi tassew, Sur President, l-ewwel net nishti niskuża ruħi mill nispisem is-Sinjura Gerling għax ma tistax tkun fostna din il-ġimgħa ma qal eh, talbitni biex ngħid kentejn fisimha. Permettiw li nirringrazzja lil Chris għax li jagħmel fuq dan ir-rapport. Jiena mhux ħamur daqshekk li lin minn is li qal li kollox tajba hawnhekk però nista' ngħid li iva sirin federazzjoni tajba. Għandna mira diffiċli bħala parlament biex aħna nkun nistgħu nagħtu l-kontribut tagħna sabiex nagħmlu l-affarijiet tajjeb u kif suppost hemm ħafna interessi investiti sabiex aħna nelbu ċertu problemi, anki speċjalment fil-ħdat tal-Kumitat tas-Sajt, ġifri iva aħna għandu jkollna rwol biex anki immexxu din il-politika fid-direzzjoni tajba. Kollox jibda mill-arfin tal-fat kif għal ħafna nis li s-CFP, il-politika komuni tas-sajt, kienet dizastru biex najdu hekk u nistgħu ngħidu ħe falliet. Il-ministrazzjoni ma waslitx għal stokit tlaħħithom, hemm sajdżiet kullim kien fost l-Unjoni Ewropea u ma jenitx l-industrija tas-sajd li saret fil-fatt eh, industrija ferm vulnerabbli. Għalhekk il-grupp tagħna bħal gruppi oħrajn li tkellmu llum hija ħadet impemm biex ikun hemm riformi essenzjali biex ikun hemm tisba ta' stokkiet tajbin industrija li tista' tqum fuq saqajja u anki ambjent marittimu li nistgħu nkunu gburin dwaru dini opportunità wara xar snin biex aħna nelbu il-fallimenti li rajna fil-politiku komunità sajsa biex ndrizzaw il-kwistjoni tal-sajt zejjet, il-micromanagement u anki ħarsu lej il-kwistjoni tal-kwota u ir-regoli il kwistjoni tal kwota u il regoli tal amministrazzjoni tal-Kommissjoni huma eh, punta tluq tajba, pero ovvjament nistaw niproponu ħafna aktar sabiex niksbu politika ħjar numru ta' osservazzjonijiet oħra joddu għall-akwakultura, aħna ovvjament rridu nindirizzaw il-kwistjoni ta' ikkel importat, ġifiri kemm l-industrija tagħna tal-akwakultura u għanna riservi wkoll dwar ir-rizerva 96 fil-waqt li aħna naċċettaw il-MSY il-sajt mhux sostenibbli ma naċċettawx u aħna mħasba dwar l-alf għall-akwakultura għandu jkun hemm proibizzjoni fuq is-sajt żejjed u anki il-ħut li jittella ħut eh, minn qabda zejda li jittella l-art għandu jiġi moti bħala għalf eh, l-ħut tal-akwakultura. Dan ikun jista jippermetti ikun tajb għall-MSY Aħna u kolet nappoġġaw il-proposti, pero inħossu li il-CFP għanda tikseb l-MSY possibli skont l-impenni li jem infasla l-2015 sabiex noddu għal komplessitajiet li joddu kol għal sajda mħalta. Punti li rridu jġi diskussi u li jak l-MSY għandhom ġverament eh, possibilta li jinkisbu sal-2015 issa fuq is-sajda sekondarja jew sajd zejjef l-ambizzjoni fil-medda twila ta' żmien u li nwaqfu intemmu is-sajt żejjed ta' sajt ta' fħud kummerċjali u anki ta' speċi eżentati bħal dawk li għandhom ċans qawwi li jibqgħu ħajjin u jitkattru jekk jerġgħu jiġu ritornati fil-baħar. Din rridu naraw il-qafas li ħajkun hemm infassal għal dan il-għan u anki nirregolaw aktar l-attivitajiet tal-ħut tas-sajt fuq il-kwoti tal-ħut għandhom dawn għandhom jiġu ministrati mill-istati membri għabbażi volontarja sabiex jilqu prioritajiet nazzjonali. L-aħħar ħaġa li rridu li il-maġġoranza tal-kwoti nazzjonali jispiċċaw fidejn ftit eh, sajjida kummerċjali. Aħna nappoġġaw il-konna reġionalizzazzjoni ta' CFI, konna qafas biex bekk il- il-kumminsajiet ikunu jistajaw jaħdmu fuq livell reġjonali u jipromuovu is-sajdiet tagħhom il-shadow rapporter tagħna Julie ħerqana li taħdem mill-qrib ma' Chris Davis sabiex jinkisbu dawn il-suċċessi. Grazzi. Grazzi tassew Martin. Issa, is-sur Ferreira fissam il-gwe. Grazzi tassew, sur President. Kellima ta' qabli xeħtu l-attenzjoni fuq numru ta' punti kritiċi li involvi din ir-riforma. Il-kollega tagħna Sur Davis fil-fatu jiena naħseb li għamel xor verament tajjeb fuq din l-opinjoni prem punti li jiena nixtieq nisħaq fuqhom. Li xaktarx forsi ma ġewx misħuqa bizzejiet. Ser nipprova nkun konċis, mela l-ewwel aspett Id-diversità wiesa f'sitwazzjonijiet li għandhom jiġu meqjusa fil-sajt fl-Unjoni Ewropea. Aħna għandna ħafna diversità fl-istati membri. Diversità l-mod kif il-bastimenti huma fassla, l-karatteristiċi ta' tali bastimenti, ta' tali flotot u anki il-tipi differenti ta' sajdiet u anki ta' rizorsi l politika komuni ta' sajd għanda zom f'moħħa din id-diversità. Politika li ma' zomx dan l-aspett Eh, xaktarx li tfalli. Mela, il-diversità l-ewwel net tfisser li aħna rridu namministraw u rridu nkunu fuq il-post, rrid ikollna s setturi involuti. Anki il-politika il ta' implementazzjoni u anki id-definizzjoni importanti. Aħna fil komunità sajt prezentament m'għandniex ċentralizzazzjoni, m'hemmx is-settur li qed jiġu involuti, m'hemmx id-diversità ta' sitwazzjonijiet, u allura qed tagħmilha diffiċli ħafna biex taplika u qiegħda il-bot mir-realtà li msiba qasbis huma involuti u ma konfrontati mbagħad b'riżultati differenti xi drabi dan isseħ minħabba l-fatt li politika miex imfasla b'mod tajjeb fil-fatt ir-riżultati li jinkisbu huma differenti mill-għanijiet prinċipali. Ġifridu konna xaġa li ċentralizzata. Hemm differenzi differenti, pero hemm ħafna affarijiet żejda minn dak li nixtieq u ma jistax ikollok legalizzazzjoni ċentralizzazzjoni jew ċentralizzazzjoni teknoloġika u wieħed għalhekk irid ikollu eh, linji gwida politiċi fuq dan kollu. U rridu naraw eżattament meta l si se imma trattat li jmiss u anki nagħtu din id-direzzjoni l-ġida x'din hija fundamentali. Kwistjoni oħra. Aħna nixtiequ nibdlu r-realtà u sabiex nagħmlu dan irridu nkunu nafu eżattament x'inhi r-realtà. Waħda mill-problem prinċipali tal politiku komuni tas-sajt u li r-realtà għazbisi qas nafu x'inhi jew miex magħrufa bizzejjat. Ħafna kollegi tkellmu dwar kapaċità zejta tal-flotta. Il-proposta tal-Kummissjoni wkoll tkellmet dwar il-kapaċità żejda eċċessiva, però dan mhux biżejjed importanti li ngħidu eżattament x'inhi fejn qiegħda li mumma l-istati membri xtipi ta' flottot xtipi ta' bastimenti, għax ma nistawx najdu eżattament eh, kapacità zejda, rridu naraw eżattament xinidi. Il-Kommissjoni għandha studji xjentifiċi, data li turi, fejn tinsab din, maqsuma għal kull flotta, kull zona, kull qasam sabiex bekk wieħed ikun jista' jiddefinixxiha u jipponta leha Mela eja naraw x'inhuma ir rezultati però ma naħsibx li għandna daw il riżultati x l-istudji qas allura rridu nagħmlu ħafna aktar xogħol biex naraw eżattament x'inhu l-istadju tar rizorsi, l-ammonti ta' bastimenti li jeżistu u anki irridu nifmu r-realtà li t-nibruvaw nibdlu. Eh, l-ewwel net irridu nifmu x'inhi r-realtà x'inhi sitwazzjoni qabel ma nippruvaw nibdlu din ir-realtà. Mbagħad għandna il- liċenzji trasferibbli tal tal-sajt. Aħna sissa qatt ma kenniex aċċess għal studio kif dawn il- l-FTCs ġew implementati, l-riżultati li riċevejna kienu kontradittori. L-istudji antiki setaw jgħiduna li kienem eh, ma kienx hemm ma kienx hemm riżultati pożittivi, però rridu naraw eżattament li aħna neliminaw il-possibilità ta' diżastru minħabba TFCs, irridu naraw jekk l-istati membri wara kollox irridu jimplementaw x'dan kollu. Implementazzjoni għal ċertu realtajiet, għal ċertu strutturi, per eżempju fej teżisti ħafna eh, tinqabat sajda speċifika, eh, tinqabat ħuta eh, speċifika, f'dak il-każ l-istati membri wieħed irid iridu ngħidulhom li tiġi implementata ċertu tip ta' struttura. Jekk imbagħad aħna 15-il sena ngħidu l-istati membri jridu jagħmlu jsegwu din ir-regola, e, din hija xi ħaġa ma tantx tajba. Irridu nodu attenti meta nimplementaw mit-TFC. Sweħti naqqas il-bastimenti, però ma jfissirx dejjem li e, ħajkun hemm inqas sajt jew kapaċità ta' sajt kif qal is-sura iCrowd. Meta aħna nitkellmu dwar kapaċità żejda, mhux bizzet li nitkellmu dwar il-bastimenti biss, iridu wkoll nħarsu lej il-kwalità tal-kapaċità tal-bastimenti. Jiġifieri da kollu ma jfissirx li tnaqqis ta' bastimenti jfisser tnaqqis ta' sajt. Għaliex jista' jkun hemm sajt kapaċità ta' sajt aktar intensiva u b'dak il-mod lasbis inkunu qegħdin niksbu riżultati tajbin, speċjalment jekk aħna nkunu rridu niksbu rizorsi sostenibbli, xfri għandna raġuni oħra għalfejn din is-sistema m'għandix tiġi imposta b'mod obbligatorju fuq l-istati membri kollha. Hemm ħafna setturi differenti li huma involuti, ħafna persuni differenti, NGOs, U anki l-NGOs ħafna drabi joħorġu b'alternattivi differenti, ġifri mhux qed ngħidu li m'għandniex alternattivi li qed jiġu suġġeritti għandna il-kwalità tal-flotot. Irridu nħarsu lejn ukoll is-sajt li qed isir mal-kosta. Irridu naraw ukoll x'riżorsi qegħdin jiġu użati għas-sajt. Forsi il-Kummissjoni mhix qed ħares lejn dan kollu b'mod tajjeb Forsi li tikkonna diskriminazzjoni pozittivja. Eh, diffiċli biex aħna nkunu selettivi meta niġu biex meta nitkellmu dwar l-għażla ta' speċi. Irid ikun hemm ukoll għażla aħjar eh, rigward l-impjiegi mal-kosta. Eh, Il-Komissjoni mhux qed tagħmel hekk bħalissa ma tista' tagħmel dan. tista' wkoll tillimita aċċess għal ċertu tipi ta' flotot ma' ċert lej ċertu oqsma sabiex ikun hemm ukoll bastimenti li huma aktar sostenibbli biex jersqu lejn żoni fejn hemm stoks ta' ħut sostenibbli. Irridu nħarsu wkoll lejn żona ta' il mi, forse nistgħu nestenduha din iż-żona sabiex ikollna sajf fuq skala aktar żgħira. Ġifri dawn ma kollha li Eh, mhux qed naħsbu dwarhom, però tajib li naħsbu dwarhom meta infaslu politika. L-aħħar punt. Kif nistgħu aħna ntejbu l-arfin tana fuq l-istat ta' riżorsi? Bħalissa aħna għandna politiko komuni tas-sajd, CFP, però sa ċertu punt l-ispejjeż ta' din il-politika għada tintrefa minnaħa tal-istat minnaħa mill-istati membru, ma nasibx li dinja xaħġa raġonevoli, ma nistawx najdu li dinja kompetenza sħiħa eh, tal-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea biex jamministraw il-sajt, pero huma l-istati membri mbagħad li qegħdin iħallsu l-kontijiet. U din hija kwistjoni tiswa ħafna flus, għandna nuqqas ukoll kbir ta' arfin ta' informazzjoni li din suppost nġabar minħat tal-istati membri, għalek ma nafux dwar, ma nafux ej dwar il-rizorsi, għallura ja ikun xira biex ikonna aktar arfin fiħdan politika komuni tas sajt U qabel it-trattati kollha għandha s-saħħa il- Parteċipazzjoni ħata li istati membri u anka l-ġabra ta' informazzjoni din kwestjoni tiġi indirizzata s'issa dom ġiġ proposta u naħseb laqas biss eh, tnizlet minnaħa tal-Sur Davis fil-rapport għaw mela ħanala issa, nikkonkludi, il-politika komunità sajt għanda tlet punti, tlet dimensjoniet li jorbtu ruħom ma' l-ambjent, l-ambjent. Umbat għanna dimensjoni ekonomika u soċjali. Dawn id-dimensjonijiet mhux qegħdin jingħataw attenzjoni biżejjed fil-proposta tal-Kummissjoni. U għalfejn ħarsu lejn l-ambjent jekk ma nħallsux lejn l-ekonomija u id-dimensjoni soċjali sur Davis ukoll ta' eżempji. Per eżempju, fix-xitwa, jew inkella din ix-xitwa li ġejja jew x-xitwa li għaddiet, issa jida kellhom jistadu filmijiet differenti u anka perikolaw ħajjithom sabiex ikunu jistaw jgħixu biex ngħidu hekk irnexxilhom jagħmlu flus biex jgħajxu l-familja tagħhom. Iġbri jekk sajda tagħna ser jistadu filmijiet biex u jipperikolaw ruhom, ma nasibx li dak il-każ ħanħarsu daqshekk Eh, lejn l-aspett ambjentali għax qegħdin jiperikolaw ħajjithom sabiex kun jistgħu jgħixu l-familji tagħhom. ċfrik għanna nitrattaw is-sajjida b'mod ġust, aħna mhux ser naslu għal l-anijiet ambjentali tagħna biex nibdew minn hemm. Ġifri jista' jkollok affarijiet imniżla tajbin fuq id-dokumenti, però ovvjament iridu naraw l-affarijiet li huma prattiċi u sissa l-affarijiet ma sarux sew biżejjed, grazzi. Grazzi ħafna. Sur Ferreira. Mela smajna minant il-Shadow Rapporteurs kollha ma konċ qed taqsa tal-ħin ħallejtkom tajdu kemm rittu. Issa se nerġa' nagħti il-mikrofonu l kollegi ma nixtieq nissuġġerilkom li jekk tridu li Chris ikollu l-opportunità li wieġeb u nisimgħu wkoll minant il-Kummissjoni ħadd m'għandu jitkellem għal iktar minn żewġ minuti. Grazzi. Sur President. Jina naqbel ma l-approċ tal-Kommissjoni u anki dak l-approċ liħa il-rapporter imżon ta' riforma qed jinqabad wisq ħut minn wisq eh, ġejjeġ tas-sajt u qed ikun hemm wisq ħella ta' ħut ukoll, wisq rimi. Issa la dan l anijietu huma ċari eh, hemm xi punti li rrid nisħaq fuqhom. L-ewwel nett. Nasab illi nistaw nkunu ambizjużi fil-rapport dwar metodi li jaġiexu favur l-ambjent, ġifiri kunem forsi tamir iktar selettif, ċerti metodi ta' sajt li iħarsu l-ambjent, jirrispettaw l-ambjent u li jgħatu ċans li il-ħut jirkupra. Uh, dan l-element mhux ċar biżejjed, meħroċ għawi qawwi fil fir-rapport il-politika komuni tas sajt hija ibbażata suppost tkun ibbażata fuq l-opinjoni xjentifika u għalhekk iridu e, e, pero dan forsi ma jsirx biżejjed u għalhekk naħseb illi l-opinjonijiet xjentifiċi jridu jingħataw iktar importanza fit-teħid ta' deċiżjonijiet tagħna. Din hija xi ħaġa li trid toħroġ iktar ċara mir-rapport. Mbagħad dwar it-tax breaks għal sajjeda illi qegħdin jiqfu mill-attività tas-sajt tagħhom dan ukoll jikkontribwixxi biex nillimitaw il-kapaċità tas-sajt sajjeda li jbidlu il-xogħol tagħhom jew inkella jistadu fil-mijiet interni. Naħseb li dawn is-sajjeda għandhom bżonn li jkunu forsi jingħataw xi tip ta' għajnuna fl-ewwel snin wara li jkunu qalbu il- l-attività professjonali tagħhom forsi jistgħu jieħdu xi ftit ta' żmien forsi biħalsu taxxa inqas għandhom bżonn ta' appoġġ. Uridu naħsbu wkoll dwar kif naġixxu aħna. Meta jiena mur Strasbourg u e, ngħaddi minn qudiem xi sushi bars, nofs il-Parlament ikun hemmhekk biħġar jiekol u naħseb illi irridu narawx qegħdin nagħmlu aħna biss, mhux nippuntaw sebajna biss lejn is-settur tas-sajt Umbat point of order, eh, għamnek uh, issa nindirizza lejn il-koordinaturi. Uh, Nishtiq najdilkom kelmtejn dwar kif nitkel eh, tqasmu l-ħin għal-kellima f'dan il-komitat. Jina ma nistax nifhem kif uh, xuħut mill-kellima jitkellmu kemm iridu u mbagħad it-tieni round ta' kellima jitkelmu biss għal jena taw biss ftit ħin li kun limitat ħafna. Il-President dan huwa suġġett importanti ħafna. Il-punti kollha huma importanti u importanti għal kulħadd u kulħadd jara li dan huwa suġġett importanti għalhekk qed nallokaw iktar ħin għalih Sir Anders, Kaxluta, Sir Seba u Lajas Bokros. Dan huma kellima li għatanna fuq il-lista. Janos, Janos. Jiena jisimni Janos mhux Junas. Jiena kont qed insegwi b'attenzjoni kbira dan id debattitu Imma inħoss illi hemm xi ħaġa li ħadd ma semmija, kulħadd tkellem dwar is-sajt fil-baħar imma ħadd ma semma xejn dwar is-sajt fil-maħellu madwar 75% tas-sajt fil-fatt isir fil-baħar imma il-bqija il-25% l-oħra isir fil-ma ħelu. Jena eh, naqbel illi l-istokijiet taħut fil-bahar huwa importanti, imma importanti wkoll illi inħarsu l-istokijiet tal-ħut fix-xmajjar tagħna. Dan għaliex fi xmajjar tagħna hemm traduzzjoni twila u qawwija ta' sajtu ta' min wieħed isemmija. Aktar kmieni konna qed nitkellmu dwar is-salamun u kemm tajjeb is-salamun, imma intom qatt doqtu l-ħut trota pereżempju li jistadu għalija fid-Danubju? Inħeġġiġkom illi eh, tipprovaw tiklu u d u dan il-ħut tal-il-maħellu illi u waħut tassew delizzjuż. Għalek jiena nissuġġerixi lil Chris Davis li jirtira emendi li uh, immorru kontra il-ħut tal tal-il-maħellu b'ximot jew jekk ma jagħmilx dan jiena nħeġġeġ il-kollegi biex ma jappoġġax dawn l-emendi diskriminatorji ta' Chris Davis. Niġbet l-attenzjoni tagħkom għal fatt li anki fir-Renju Unit isir sajt għal ħut tal-ilmaħelu. U eh, irriti isu koll il-dawk li jistadu għatrota anki fir-Renju Unit Irridu nqisu l-aspetti kollha anki l-importanza ta' sajt għal ħu tal tal-il-maħellu, l-importanza tal-biodiversità u tradizzjoni ta' sajt illi teżisti għal dan it-tip tal-ħut. Din hija mhix riforma tal-sajt imma riforma tal-ġestjoni tal-baħar. Naħseb illi Chris għandu ikun mistieden biex jiddiskuti mal-Konsil biex ħares l-interessi ta' dan il-Komitat. Jiena f'dan il-rapport ma tantx joġbuni il-dawn il-konċessjoni trasferibli tas sajt Għaliex il-loġika hija li l-ħuta żgħira qatt ma belat til kbira jiġifieri dejjem is-sajjieda żgħar sejbatu. Qed il li l-ħut għandu jitħalla Eh, jammar imma fl-Svezja ma nistax najdu dan il-klim għalix għandu konotazzjoniet kompletament differenti. Aħna maħniex responsabli għal riproduzzjoni tal-ħut, eh, mux aħna ħlaqnieħ l-ħut. Għalek il-konklużjoni loġika hija li il-konċessjonijiet tas sajt u l-kwoti għandhom jenataw l ċittadini Ewropej. U jekk xaħat irrit jistat għandu jixtri kwoti miċ ċittadini individwali mbagħad ikolkom sistema li tkun ġestibli u għalla volja li dajja hija komplikata teknikament imma naħseb illi il-kwoti huma proprjetà ta' kull ċittadin Ewropej individwali m'għandhomx ikunu fidejn ftit din hija komuni u s-sajjeda ħadd minnhom ma poġġa il-ħut fil-baħar u ma biss jisfruttaw ir rizorsi illi hemm. Fl-aħħar perjodi kont eh, rapporter fuq il-rimi tal-ħut. U rrit najdilkom illi huwa importanti ħafna illi ma nħolqux inċentivi moħbija jew xi suq sekundarju għal dan ir-rimi dan il-ħut mormi. Rridu niżguraw illi ma jkunx hemm li jista' jsir hawnhekk minn dan ir-rimi u li wieħed jitħallas biss għal ħut illi jittella l-art fil-portijiet. Dwar il- um, Fish Farms jiena naqbel ma'kom fuq il-punt ta' sostenibilità, imma naħseb biex dan il- uh, sostenibilità f'dan il-qasam irridu nikkonċentraw iktar fuq il- ħut erbivoru rridu nsibu suq għal eh, tip ta' illi huwa erbivoru. Ekk nkunu sibna soluzzjoni li tkun viabli u naħseb illi hija inizjattiva illi hija utli wkoll jina naqbel mal-bicċa kbira tal-proposti li għamiltu hemm xi affarijiet li rridu nirfija nirfinawhom imma naħseb li direzzjoni ġenerali hija tajba, imma din hija riforma tal-ġestjoni tal-ibħra m'għandix tkun limitata biss għal eh, riforma tal-attività tas-sajt. Sur Zejba. Grazzi ħafna, President. Jina nixtieq nirringrazzja lil Chris u Shadow Rapporteurs għax-xogħol li għamlu sissa. Ovvjament din hija riżorsa u responsabilta' li s-soċjetà trid iżżomm f'moħħha u fl-Ewropa għadna lura jekk wieħed jara ċifri kull rabaħuta tintrema lura l-baħar mejta. U 70% tal-ħut li nikkonsmaw huwa ħut importat. U l-flotot tas-sajt tagħna qegħdin jikbru bi 3% kull sena. Dawn huma ċifri. ċifri juruna biċċar illi hemm bżonn li sir xi ħaġa u malar kemm jista' jkun dak li qed tipproponi l-Kummissjoni imexxina fid-direzzjoni tajba. U dak li huwa essenzjali huwa li aħna insaħħu il-bażi tad-data illi għandna biex ma noqodux nibżaw biss u nitbezzaw biss mir rapporti tal-esperti ma kunu nafu r-realtà xini u ikonna rwol xira kemm għas-sajt u għas-sajjeda fl-Unjoni Ewropea. Umbat nħallu fidejn l-istati membri biex qasmu huma eh, kif se jitqasmu dawn id-drittijiet tas sajt issa jeda żgħar ikollhom ammont ta' 20% jew kemm se jkun, però irrid ikun hemm xi riserva imma il-komunità m'għandix tindaħal fil-mikroġestjoni. Umbagħad hemm bżonn ta' iktar trasparenza. Din hija waħda mill-ikbar problemi li memx bizzeje trasparenza. Kienem l-eżempji li semma Chris dawn is-60 miljon euro uh, ta, li eh, saru liħm il-frodi dan m'għandux ikun. Ġifiri hemm bżonn ukoll ta' xi mekkaniżmu ta' sanzjonijiet. Problema jilek xi ħadd jaqbad il-ħut b'mod illegali irridu jifmu illi se jkun hemm mbagħad kastik eh, xira u proporzjonat. U dak għandu japplika għamnek u koll fil-Komitat tal-Ambjent u mux biss eh, għal dawk li huma attivi fil-qasam tas-sajt. Kellim li mis, grazzi, Sir President, jiena u koll niġi minn pajjiż li mandux aċċess għal bahar jiġifiri mux sa noqot nitkellem wis dwar sajt fil-bahar. Imma fl-istess ħin għandi xi punti oħra importanti u uh, aspetti ta' dan ir-rapport li jistgħu jiġu aġġornati. Hemm aspett wieħed li huwa nieqes minn dan ir-rapport, jiġifieri l-finanzi, hemm sentenza waħda biss fil-ġustifikazzjoni kollha li uh, tirreferi għal finanzi fl-ewwel paragrafu l-aħħar sentenza tajt l-industrija tas sajt bil-kem tagħmel liħ u ħafna uh, eh, din jgħixu jiexu permezz tas sussidji u għamnek nistaw naraw li nonf u ħafna flus b'mod li muwa li xejn. Is-sussidji wieħed jista' jiġġustifikhom jekk ikunu biss temporanji u jekk dawn eh, jiffinanzjaw l-eliminazzjoni ta' kapacita eċċessiva hawnhekk mhux hekk qed jiġri aħna qegħdin nużaw is-sussidji biex inkomplu dan il-kapaċità il eċċessiva tas-sajt. Jiena kont fuq il fil-Komitat tal-Budget sa dan l-aħħar u naf kemm u flus fuq affarijiet li ma jagħtux xi valur pożittiv ta' xejn għalhekk naħseb illi tkun ħaġa tajba li kunem koordinazzjoni u kooperazzjoni mal-Komitat tas sajt u mal-Komitat tal-Budget għalix jekk xaħat uh, jeżamina xiftit mill-emendi mem xejn imsemmi dwar kif jistaw jitnaqsu s-sussidji u eh, naraw illi eh, il-finanzi, l-aspetti finanzjari jisiru iktar effiċjenti sakemm ma sibux tarf din il-problema ma naħsibx illi eh, se naslu kien. Grazzi ħafna. Issa l-Komissjoni. Ħames minuti. U s-Sur Kanislado għad-DG Mare. Grazzi, President. Nibda billi najt li il komissjoni oġoba ħafna il-rapport ta' Sir Davis Essenzjalment aħna naqblu mal-analiżi li għamel ir-rapporter fuq in-nuqqasijiet ta' CFP u nilqaw dan ir-rapport li jimxi fid-direzzjoni illi propju issaħħaħ il-kas tagħna għal din ir-riforma ta' din il-politika ġifiri naqblu mad-direzzjoni ġenerali ta' dawn il-proposti. Jiena mhux se noqgħod nikkommenta fuq l-emendi individwali imma nixtieq nikkommenta fuq xoħut mill-bullet points illi għamel il-rapporter fil-ġustifikazzjoni tal-rapport tiegħu. Aħna nilqaw l-inizjattivi kollha biex eh, eh, għal dawk il-miżuri kollha illi jistgħu waslu għal eh, tisħiħ tal-istokkijiet. Memxejn xejn nimsemmi fl-artiklu 39 ta' trattat imma aħna nemnu illi billi aħna naħdmu favur l-ambjent nistgħu mbagħad fil-prattika nsibu dan il-bilanċ illi aħna nixtiequ nilħqu dana fil-kuntest tal-artiklu 39 ta' trattat. Jekk aħna naħsbu l-ewwel dwar il-benessri tal-istokkijiet, permezz dek aħna nistgħu nilħqu uh, eh, bilanċ fil-prattika aħna nemnu koll huwa essenzjali li nżguraw illi meta jiġu stabiliti il-tax ta' kull sena dawn is-sirb tal-imot illi um, ikun hemm rispett tal-anijiet tagħna. Rridu nagħmlu dan kollu ma dan kollu b'mod illi jirrispetta l-kompetenza esklusiva tal-Kunsill meta jiffissa dawn il-possibilitajiet dana skont l-artiklu 43 tat trattat irridu niżguraw li s-sistema tagħna Uh, timponi din l-autodisciplina imma tirrispetta uh, l-artiklu ta' l-kondizjonijiet tal-artiklu 43. Aħna nirringrazzjaw uh, l-Sur Davis għal uh, mod kif appoġġana. Naħseb illi hawnhekk huwa essenzjali neħilsu minn xi dubju dubji li ġew espressi dwar din il-proposta diġà smajni hawnhekk illum li l-proposta tagħna li jkun obbligatorju illi jitniżlu l-art il-ħut kollha li jinqabdu Din il-proposta irridu naraw il-perspettiva li fl-istess moment li qegħdin namlu din il-proposta qegħdin niġbru flimkien l-elementi kollha meħtieġa biex niżguraw illi innaqsu kemm jista' jkun l-ammont ta' ħut żgħar li jinqabad permezz ta' titjib fis-selettività dak li għandha x'taqsam leġislazzjoni u anki l-inċentivi ekonomiċi għal l-użu u ta', ta prassi ta' sajt iktar selettiv. Ġifiri, aħna rridu niġbru flimkien miżuri biex ikunem selettività fil-qasam ta' sajt, tantu għek illi l-ammont ta' ħut zaħir li jinqabat ikun jitnaqqas ħafna imma aħna nafu il-qat maħna se naslu f'livell ta' zero. Ġifiri, namlu kem namlu progress, xorta waħda se jkun hemm ammont ta' ħud li jinqabad. U dan abbat m'għandux jinħela, jekk jinqabad il-ħud xorta m'għandux jinħela, għalhekk hemm bżonn li jkollna xi dispożizzjonijiet dwar x'jista' jsir minn dan il-ħut iż-żgħir illi jinqabad imma żgur illi l-ammont irrid jonqos meta paragonat ma' situazzjoni tal-lum. Umbat dwar il-konċessjoni trasferibli ta' sajt illi huwa punt kontroversjali ħafna hawnhekk f'dan il-kumitat. Jiena intenni dak il qal ir-rapporter. U ngħid illi il-proposta tal-Kummissjoni hija li nħallu l-istati membri jiffissaw huma s-sistema nazzjonali tagħhom b'tali mod illi huma ikunu jistgħu jindirizzaw it-ħassib leġittimu dwar akkumuli dwar eh, ċerti joqsma forsi li ma jkollhomx drittijiet tas sajt. Aħna għandna ħafna esperjenzi differenti minn ħafna pajjiżi madwar id-dinja anke ċerti stati membri tal-Unjoni. Il-Kummissjoni qatt mi setajt illi s-sistema ta' TFCs hija waħda perfetta li solvi l-problemi kollha, imma tagħti iktar soluzzjonijiet minn kull tip ta' alternattiva illi għandna l esperjenzi ta' ħafna pajjiżi rajn u rewna illi meta ma nħarsux il-komunitajiet iż-żar tas sajt hija propju per dak li qed nistgħu naraw dak li qed jiġri fl-Iżlanda, imma f'dawk il-pajjiżi fejn is-sistema ta' TFCs jew sistemi simili ġew infasta b'tali mod li ħarsu is-sajjeda iż-żar jew ċerti komunitajiet lokali is-sistemi irnexxew ħarsuhom dawn il-komunitajiet, per eżempju, fin New Zealand, fl-Istati Uniti, għanna eżempji ta' dan fi ċile u kol, ġifiri kollox iħollu jorbot mill-mod kif ikunu imfasslin dawn is-sistemi. Il- TFCs ma nistawx najdu jekk nużaw din is-sistema żgur se jkollna dan ir-riżultat, kollox jiddependi minn kif infassluha is-sistema tagħna hemm ħafna marġni ta' manuvra għall-istati membri dwar iktar opportunitajiet ta' sajt jew il-possibilità li nifissaw sistemi u sistema tal-allokazzjonijiet tal-kwoti fl-istati membri li uh, tippremja l-dawk li eh, jamlu dak li uxira imma fakkarkom illi din hija l-lum il prerogativa tal-istati membri intom bħala kolleġislaturi, jekk intom temnu illi din mandiġ tkun 100% fidejn l-istati membri imma li għandhom ikollhom xi obbligu li f'sistema nazzjonali tagħhom għandhom jifissaw prioritajiet jew sistemi ta' allokazzjonijiet ta' drittijiet ta' sajt li jifavorixxu iktar li sajjeda żgħar jew uh, prassi ta' sajt iktar sostenibbli il-Kummissjoni tilqaħħa din l-idea Illum dan huwa prerogattiva tal-Istati membri, jekk għandu xibqa prerogattiva tal-Istati membri, hija kwistjoni oħra. Mbagħad dwar l-akwakultura aħna ninsistu li l-iżvilupp tal-akwakultura li aħna rridu nappoġġaw huwa żvilupp illi huwa kompatibbli mar rispett tal-liġi ambjentali ta' l-Unjoni. Issa dwar l-alf tal-annimali aħna nifmu u naqblu mal-proposti tal-rapporter pro problema illi s-suq globalizzata l-alfa l-ħut u għatali li mux faċli li wieħed joħloq rabta bejn il-produzzjoni tal-akwakultura u il-produzzjoni tal-alf tal-ħut. L-ikel għal l-irtizet tal-ħut tana jista jieġi mit-ċile, jew inkella jista' jmur biex jintema it tjur per eżempju minflok il-ħut. Mbagħad dwar il-kwistjoni ta' trasparenza, iktar ma jkun hemm trasparenza fis-sistema iktar aħjar. dwar il-ftit mistoqsijiet li saruli, reġjonalizzazzjoni, saqsejtuni jekk għandu xikun miktar dettalji fil-proposta. Kemm il-darba għadna illi l-avukati maħallewniex fit-trattat mem ebda dispożizzjoni dwar eh, teħid ta' deċiżjonijiet fuq livell reġjonali, ġifieri dan huwa ehm, qasam legali, territorju legali li eh, irridu noqogħdu attenti ħafna, imma li lejn minn dawn id-diffikultajiet legali hemm kwestjoni iktar ta' sostanza. Ija ideja tajba li aħna namlu dan dan il-teħita deċizjoni fuq livell reġjonali aħna nqisuh bħala xi ħaġa li trid tiżviluppa. Aħna m'għandniex formula xi soluzzjoni eh, maġika. Irridu insibu mezz ta' kif jistgħu jittieħdu dawn id-deċiżjonijiet fil-qafas legali ġenerali li għandna bħalissa u naħseb ikun żball illi niprovaw noħolqu xi mekkaniżmu dettaljat għal dan it-teħid ta' deċiżjonijiet fuq livell reġjonali għax ma għandu nejn ma jkunx japplika jew ma jkunx liktar iktar adattat għas sitwazzjonijiet differenti. Aħna naraw illi dan huwa proċess illi nistgħu nitalmu minnu pass pass kif nimxu l-qoddim nistgħu nitalmu iktar dwar kif l-aħjar illi naġixxu. Meta ikolkom ċans illi tiddiskutu l-proposta għal font għas-sajt marittimu taraw li hemm bidla eh, sostanzjali għal font dedikati għal rimi, l-scrapping. U it-temporary laying gaps. Ġifiri issa se jkun hemm inqas eh, inqas fondi għall-scrapping u iktar fondi għall-iżvilupp tal- ehm, għall għall-iżvilupp tal-komunitajiet kostali Jiena naħseb ukoll illi il-proporzjon ta' ħaddiema barranin, aħna ma tantx għandna informazzjoni aġġornata dwar dan imma huwa stmat li għalmenu hemm minimu ta' 10% ta' ċittadini li mhumiex Ewropej illi jaħdmu fuq il-bastimenti tas sajt imma hemm ċerti oqsma fejn il-proporzjon il hija ħafna ikbar. Il Dan il-proporzjon fil-fatt hija dejjem jiżdied. il-konvenzjoni ta' l-ILO fuq il-kondizjonijiet ta' sajt se tiġi firmata mill-istati membri kollha dan għadu prerogattiv tal-istati membri imma naħseb illi l-firma ta' din il-konvenzjoni żgur se jkollha eh, effett pożittiv fuq il-kondizzjonijiet ta' xogħol f'dan il-qasam. Kien hemm kummenti dwar eh, bżonn ta' aktar data jiena naqbel ma' dan mhux veru illi dinja politika uh, komuni il-budget tal-Unjoni diġa illum hija tikkontribwixxi biex jiffinanzja 50% ta' din in-nefqa u il-Kommissjoni qiegħda tipproponi pakket ta' 358 miljun euro biex niffinanzjaw il-ġbir ta' data u biex, biex aħna kunu nistgħu niffinanzjaw sa' 65% tal-nefqa kollha involuta fil-ġbir tad-data. Naħseb koprejt il-punti kollha. Grazzi, Sur President. Grazzi. Chris Davis għal darbohra. Grazzi ċir, grazzi kollegi tal-dibattitu se provanzo fil-qosor Jina sempliċi meċtaqnejt fuq fuq illi dawn l-ħar xur konta tendejt ħafna laqat rappresentanti tal-Komissjoni fejn dawn ħafna drabi tassew maqdruhom u toqgħom bis u naħseb li din diskussjoni għalihom kienet eh, soljef għalihom forsi kien għax ħaktar ħaddu gost milli miqdu jaqalaw minnaħa ta' ta' minnet jismaħħom. Eh, jina naħseb li kuntent ħafna li hemm daw shadows qed jaħdmu miegħi fuq dan ir-rapport. Imma nasab u korridu nħarsu lejn eh, il-rapporter fil-komitat eh, sajt, nasab li qed immexxi b'mod eċċellenti, speċjalment għaxeja dem diskussjoni, dokumenta diskussjoni illi huwa skont il-maġġoranza. U li għandu xaqsum ħafna ma dak li għedin tkellmu dwar l-lum fuq il-ħut ta' il-maġiri ma konċi naf li kont qed nagħmel dan id-diskriminazzjoni, ovvijament jekk dawn għakaz mela <laughs> jena naraw kif nistgħu għu għal biex taxxur. Sur la semma il-finanzi iva kruċjali imma hemm regolament eh, finanzjarju separatu għalhekk jien ma semmejtux Nisuspetta li r-rapport rapporter, unek musa noħroġ bil-rapport eh, eh, eh, li noħroġ rapport inti ħat il-qaħħom, imma jina musa nxan qaħħom laqqas, imma nisaw naħdmu fuqu. Linda ma Kevin u kol tkellem me dar discards, xinu la ma l-alternativi, nasib u minnu dan. Iħna kifet, provajt nejt fil-bidwini, provaw namlu proibizjoni fuq ir-rimi, jħolq dinamizmu. Miex pozizjoni statika, dan iwassal għal tibdil pozittiv. Dan rajni fin-Norveġa. kol għallu li l-kaptu selettiv ma kienx Sabta għaw waħda dan feċ ġara darba li daħlu neħew daħlu din il-provizjoni fuq ir-rimi. Sabat kif dan jiġi prodott mbagħad fuq periodu ta' żmien u għalli ma' tip ta' settur ta' sajti għax għadin nistaw diskutu. Bat eh, rigward dawk għallu li il perbizzjoniet fl-Olanda ma kienux qegħdin naqsu l-kapaċità. Ma nisab li hija kusoni ta' sistema ħażina. Is-sistema ta' TFC hija teżisti fl-Unjoni wkoll. U dan ukoll irrit illi jiġi modifikat. Martin Cowell Għallu l-MSY sa' jinkisab sal-2015 jista' li ma jdependix inti t tgħid bil-MSY, il-Kummissjoni ħallew vaga Jekk aħna qed ngħidu FMSY, jiġifieri ħa waqfu li jkun hemm sajt żejjed u waqfu li jkun hemm lil mort li hu timut ehm, għal xejn. Mela iva u forsi ma mbagħad jiddependi eżattament x'iridu ngħidu. U xi jridu wkoll bil maximum economic yield u għandu raġun hawnhekk Jina nxtaqt ngħid illi rridu li dawn l-istokki tal-ħut jirġgħu ġu lura fil-livelli li konna eh, kena 50 sena ilu fejn inti tsaj toħroġ minn dajsa u timxi fuq il-ħut. Imma bażikament jridu nagħmlu esattament x'inhu l-bilanċ bejn il-flottot u l-profitabilità, forsi dan irridu nirranġaw. Jiena naħseb li differenzi ewlenin huwa għal massur Ferrera dan huwa punt li ħnerġgħu lura għalija. Warlof Senar. Inti semmejt illi il- illi sajjida għedin irriskjaw ħajtom ximdaqid biex jaqbdu l-ħut, ma dan juri illi dawn għedin jistawdu zed, dawn għedin jirriskjaw ħajtom. Minħabba li il-ħut li qabel kien faċili taqbdu ma u ma dusawx jistaw joddu fuq u dak. U aħna għankun għedin appoġġaw dawn il- um, sajida żgħar iva hija responsabilità tal-istati membri. Ħajkun hemm regolamenti li ħajjejnuhom iżda ma tax minna naħa aħna irridu ktar reġionalizzazzjoni bat minna ħal-ħra għar irridu li kommissjoni melik tal miżuri biex promuovi miżuri ta' iż ta' tqal fotot iż-żgħar. Ja fidejn? sati membri, misawx muħlu fi Brussel. U misawx nkomplu nissussidjaw attività tas sajt li mhux profitabbli mhux jrendi l-flus, fl-aħħar mill-aħħar da mhux sostenibbli. Dan qed jirrifletti l-kriżi ovvjament li qegħdin naraw ma' setturi kollha mad-dinja. Eh, ukoll kemm inqal li ċertu deċiżjonijiet dwar il-politika tas sajt jittieħdu minn ftit nies. Ftit wis nies. U eh, fil-fatt għandek erba ministri kollox li eh, huwa ekwivalenti għal jmexxu il-komitati eh, li ġestu ċ-ċibiteri f'ċertu pajjiżi. U da mhuwiex bżejjed, aħna rridu iktar nisem biex ikun niddiskutu kol kol bejnietna fuq firxa ta' idejat u esperti biex eh, nġestu il-sitwazzjoni ta' stajt aħjar. il kessogru illi għandek numru żgħar ta' membri li huma motivati li huma nimlija ħeġġa li jippromovu interessi nazzjonali ser jidru fil-gruppi ta' ħidma fil-entitajiet ta' teħta politika f'dan il-Parlament fil-żmien f'waqtu. Ah, hemm inizjattiva aħna għandna din ir-riforma ta' sajt komuni, imma din mhux waħda mill kustjonijiet personali, da mu se jkunu hemmhekk meta l-gruppi tagħhom jiddeċidu fuq il-politika għaliex id-dinja hija mmexxija minn dawk in-nies li fil-fatt jinsabu fuq il-post u aħna rridu nistabu fuq il-post. Grazzi, Chris Davis. Nasab jgħada tajba li jek diskussjoni eh, fid-dettal ta' dan il-punt issa. L-skadenzi huma 9 ta' Marzu tal-nofsinhar u mbagħad il-Kumitat tal-Ambjent ser jivvota fit-12 ta' April. Mbagħad ir-rapport fis-sajt għanna 10 ta' Lulju għal-vot, U mbagħad f'Settembru fil-plenarja t sessjoni il-25 ta' April huwa importanti ħafna ħajkun importanti ħafna lina, dan ħajkun rapport importanti, ħajkun test għall-Lisbona, għall-politika tas sajt u għall-politika ta' agrikoltura. Dejjem dawn l-affarijiet sar wara l-kwinti, iżda issa hija il-waċċans illi eh, ninaqdu u mmexxu l qoddim naraw li ssir trasparenti, li ssir xaġa pubblika u illi shadows u r-rapporter fil-komitati kollha jirfaw eh, jerfaw responsabilitajiet kbar f'dan ir-rigward u jiena ċerti li musta jonsu. Nix nilqa' grupp ta' eh, nisa tiżuruna Finlandja, naħseb qegħdin hemm wara net dejn it-tieqa. Nilqawkom fil-grupp tal-Kumitat tal-Ambjent. Naddu għal punt numru 6 fuq l-aġenda tagħna. Organizzazzjoni Komuni tas-Swieq u s-Sajt u l-akwakultura u prodotti marbutin mal-akwakultura. Juan Ferrerez huwa rapporter għanna nof sija għad dispozizjoni tagħna. Għadan ir-rapport eżis kollegi. Jiġifieri jridu nagħlqu maħdax nofs Rapporter. Grazzi, sempre bħu fil-qosor. L-opinjoni tfasslet minħabba li l-organizzazzjoni u tħaddin tal-CMO kellu um, effetti um, diretti u indiretti fuq istokiet tal-ħut u sistemi ekomarini u kol fuq is-saħħa pubblika, kif ukoll il-sigurtà ta' ikel in ġenerali. Issa fl tal-abbozz qed nipprova nqod żewġ kwistjonijiet. L-ewwel net ambjentali, u mbagħad dik is-saħħa pubblika kif ukoll il-saħħa f'likel eh, u s-sigur ta' Aħna rridu noqogħdu attenti illi il-dimensjoni ambientali meta niġu għal ħut ma jistawx jiġu separati, dawn huma interrelatati u interassoċjati. Allura jekk qed bodu majnejna s-sostenibilità, għana rridu nqisu wkoll il-miżuri soċ-ekonomiċi. Din hija l-idea ġenerali illi huwa ir-raġuni u ħsieb wara din l-opinjoni. Xi wħud minn dawn l-emendi qegħdin jisu r-wol ta' sajt sas fuq skala f'żajra dik kostali u dik kartiġanali u għet jaraw biex li jappoġġaw is-sajjida li jagħmlu parti minn dik il-flotta. Għalissa dok is-setturi tal-flotta ħanġu ma' voluti fil-CMO. Għas-sajt, settlement ġisati membri dawn huma pjuttost esklusi. U aħna rridu illi nkunu involuti kif nistaw noħol iktar sostenibilità. Iktar sostenibilità xieħol u ispeċi aħjar jiena ma naqbilx ma' Sur Davis meta jgħid illi hemm diskriminazzjoni pożittiva ah, li għandha tkun biss fidejn l-istati membri naħos li nistgħu nagħmlu xi ħaġa hawnhekk. Nistu namlu xaġa fuq il-livell tagħna stess li jista' jgħin il-sajt ta' sajt ta' pajjiżi sar kostali. Mm, xta' temmen biex imdaqet għandhom il-qafas leġislattiv tagħhom li huwa jiddependi ħafna fuq u diffiċli li tagħmel diskriminazzjoni pożittiva għal dan it-tip ta' sajt żejr. Għax għendin din ix-xejra li wieħed xaqleb lejn il-industriji kbar tas-sajt. Siemmu għandu jwassal għal rendiment taħjar f'dan is-settur. U t-tip fil-prodotti ta' kwakultura u tas sajt u li ġati aktar valur mizjut illi huwa kruċjali meta nqisu il-sostenibilità tal-prodott li rendi. E u aħna rridu nħarsu lejn il-fatt illi istokijiet iridu iġġeddu weħedhom. Ma bux kompatibli li nżarmaw l-alternativi li aħna għandna leġiżlazzjoni, dak qed tipprova tagħmel il-Komissjoni u aħna rridu nkunu ambizzjużi, rridu nużaw maħna u motaqli u aħna rridu nużaw il-suq biex natu tweġiba u azzjoni koerenti l dak li jeħtieġ settur f'termini ta' yields, Termini ta' um, azzjoni xirqa għal dak li huwa l-marketing ukoll fis-settur. Għalek rridu nħarsu lejn aspetti oħrajn pal informazzjoni tajba u ġusta u xirqa li konsumatur. U musta noqgħod intawwa. Musta noqgħod nitħol fl mendi kolla individwalment, iżda ħanħallija naqra ġenerali għalissa. Grazzi Christopher Fjellner un bat Mario Peredo. Grazzi ċer. Għandi ħafna iktar opinjoni mill-li kelli fil-żewġ rapporti ta' qabel, allura esser niprofa nil-limita ruħi naqra u nesprimi approċ ġenerali għalissa għaliex inħoss illi f'din il-proposta l-ġdida dwar is-sema u l-ġdida il-nħoss illi l-kollega tagħna ma semmax wis dwar il-suq dak li huwa suq komuni u ma fl-istessin jitkellem ħafna dwar flejes pubbliċi na ma naħsibx li aħna għandna narmu il qalet maġbejna unnek u noqogħdu nofqu il-flejes f'settur li diġan tefqu ħafna flejes fihom għal xejn. Aħna suppost qed ikun qegħdin irrażnu l infittana tagħna. Ma jfissirx laqas li ma jġiex ikun hemm flejjes sa diversifikazzjoni għal bidla. Nridu forsi iktar flejja għal ħażna għal ħatlart il-bqija. Ma nix bżonn noqogħdu nerġgħu nitfgħu flus eh, flejjes f'dan. Il-kapacità żejda f'dan is-settur huwa biċċa biċċa kbira minnhom minħabba l-fatt li aħna qed ninnataw wis sossidi l dan is-settur eh, fil-passat u inħoss illi huwa importanti ħafna illi niftakruh dan għaliex ir-rapportur qed jipprova jgħid illi aħna rridu nofqu iktar flejjes pubbliċi li naħseb illi dan ser jaggrava l-problema biss. Grazzi. Grazzi. Nixtieq nirringrazzja l-kollega Ferreira tal-rapport tiegħu illi jagħti ħafna lok għal riflessjoni, speċjalment għal dak li huwa il-sajt fuq skala Zejra Artiġanali għal pajjiżi kostali ħafna drabi tispiċċa tbati l-aktar. Indan it-tip ta' sajt huwa importanti ħafna pala rwol, um, anki minħabba li huwa f'ċertu raġuni u li huwa lok għal għax-xogħol u koħol inta xogħol Aħna irridu nanalizzaw dan il-punt mal-pakket kollu tal-propostu tal-riforma tas-CFP illi kif nafu aħna ewa mirata lejn sajt iktar sostenibli biex inħarsu l-ambjent u l-ekosistema ta' sistemi tal-baħar. U għallek f'dan il-rigward il-, -rigward il produtturi, il-dita produtturi għandhom ruol ċentrali mhux biex jistabilixxu is swieq u jtejbu il-lieħ tal-produttur, imma minħabba il-kontribut li jistgħu jagħtu biex ġestu il-qasam u biex jara kif tkun iktar sostenibbli sal-2015 anki jekk hemm problemi din id-data li qed nara jien dan il-produtturi jistaw jimmonitoraw ma taħjar il-abdit eh, mux eh, mixtiqa ah, ta' stokki, specialment mux dawk li mux konformi għal daqs ta' komerċializzazzjoni. Forsi jistaw inħarsu lejn il- każijiet transnazzjonali, kummerċ transnazjonali biex nkunu nistgħu nisolvu dil tal-kwotas u tal-reġionalizzazzjoni li r-riforma qed tipprevedi. Il-Onorevole Ferreira qed jipproponi li jkun hemm kompetenzi finanzjarji standard minimi biex ikun hemm dan il-ħatlart eh, li mhuwiex eh, meħtieġ. U rridu naraw li dan jagħti distribuzzjoni eh, b'xejn, speċjalment għal dawk li huwa għaqdiet karitattivi aħna naħseb illi forsi għana nattu attenzjoni għal jadi biex niproponu miżura bejn dawn iż-żewġ affarijiet biex jekk dawn il-miżuri jiddaħlu I dawn iridu kol jiġu eh, previsti fil-li l-fond eh, għal eh, affarijiet marittimi. Allura, jiena nishtiq iridu nitlu iktar din il-kwistjoni li hija komplessa ħafna. Aħna nitkellmu dwar it-tikkatjar li huwa aktar ċar possibbli u biex dak li kun il-konsumatur jista' jagħmel l-għażla tajba Eh, iżda hija diffiċli li id-data tal-abda mhuwiex dejjem juri li l-prodott huwa frisk għaliex jieħed il-prodott huwa frisk u ma jiexix konservat kemm dan jinħat l-art mela dan ma jfissirx illi il-prodott huwa tajjeb għal-konsumatur. Jiena mistaġab istaġab mill-fatt illi dan regolament fuq CMO għandu Eh, jgħid ukoll x'għandhom ikunu l-bażi minimi u standards minimi. Jiena nifhem il-Kummissjoni ma għarħal lejn dan il-lat fil-proposta ħasew iżda irridu nħarsu lejn l-applikazzjoni tal prodotta oriġni. Unfakkar kollegi li minn ħamna pajjiżi terzi aħna irridu nistadu wkoll flotta internazzjonali Jekk isemmaw mhux se jiddaħħal indikazzjonijiet fuq ir-regola ta' oriġini mela ħan iggarantixxu kompetizzjoni leali u aħna rridu naraw li li ticketing ukoll ikku fuq eh, standards tal livell tal-Unjoni kien protoġej minn barra. Meta jidun nqisu kol karatteristiċi pereżempju tal bahar tal-Mediterran u l-baħar iswed huma differenti u allura irridu jiġu trattati b'mod speċifiċi. Dan hija l-ewwel osservazzjoni tiegħi u mbagħad nisma' bi pjaċir interventi l-oħrajn. Vielen Dank, Mario Pirillo. Jetzt erhält das Wort für die Fraktion der Grünen Bas Eichau. Fissam il-ħodor. Sir Rosbach ħanżon fil-qosor. Sur Eichhout, um, ħanżon fil-qosor, ma importanti li kelmu dwar il-CMO dawnek, huwa kruċjali hawnhekk huwa li fil-proposta tal-Kummissjoni ngħidu biċċar illi lan ta' din CMO kien illi illi nkunu nistgħu uh, waslu l-għanijiet tagħna wkoll fuq livell iktar wiesa tal-għanijiet tagħna tas-sajt tal-ħut. Importanti x'inkellha nispiċċaw biex nkun nitkellmu dwar is-CMO tas-sajt u mux daqsek għal-industrija ta' sajtu, mux għal-ħut. Iġbi jiġifieri għahna jizum għanina għahna nitkellmu dwar il-ġestjoni tal libra Hemm ukoll xi kritika lejn il-proposta tal-Kummissjoni minħabba s-seta li qed tagħti laqdiet tal-produtturi. U eh, hija waħda li aħna maqdru ħafna naseb ir-rapporter għamel sew li għamel dan. Nappoġġaw. Għax aħna nħossu illi dak illi huwa nieqes fi proposta tal-Kummissjoni huwa qed jgħid illi min u min qed jagħmel minu sejjer l-aħjar għandu jiġi premjat u min sejjer ħażin għandu jiġi kastigati ma dam mhuwiex ċar. Pereżempju, il-kommerċjalizzazzjoni ta' dan il-bita li mhuwiex mixtieq Eh, l-unwanted catches issa jkun inċentiv illi issa jida fl-ħar mill-ħar eh, jirmiraw li eh, jaqbdu ħut illi mussu suppost jaqbdu u rridna eżattament kif ser nindirizzaw għadin appoġġaw il-rapporter il-fatt li indirizza jina qed nistenna bil-ħerqa biex intejbuha. Nixi nżidu ħaġa l-informazzjoni lej konsumaturi fil-proposta tal-Kommissjoni qed innimiraw lejn il-żoni tal-FAO illi qed jiddu iktar informazzjoni l-konsumaturi minn fejn ġejjin l-ħut imma jekk inti tħares lejn id-daqs tal-żoni tas-sajt tal-fejjew mela din hija żona wis kbira li ma tagħtix eh, informazzjoni biżejjed ta' minn fejn ġejjin il-ħut għal konsumaturi ġifieri jekk inti tagħtik informazzjoni iktar forsi żoni ta' żoni speċifikati tal-ġeografiċi kun tista' tgħinna. Mistoqsija rapporter eh, għalfej femen daħdax jieti neħi l-opportunità biex tqassam dawn il-prodotti biex tatuhom bxejn għal anijiet karitattivi għal fej dan neħennie u ma nafx il-għalix, grazzi. Vielen Dank, Bas Eichhaut. Jetzt als letzte Rednerin Anna Rosbach. Anna Rosbach. Grazie, fil-qosor. Jina kontenta illi qed ħarsu lejn is-sostenibilità u akwakultura u jina kontenta illi aħna għedin nifukaw fuq akwakultura għaliex dan jista' naqqas il-pressjoni fuq is-sajt kostali. U ħaġa kol tajba illi hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar is-sostenibilità u li inti m'għandekx sajt żejjed Imma kif edna meta niġu għal fondi jina għandi problemi kbar għaliex eh, prodotti tas-sajt tal-agrikoltura jagħmlu parti minn industrija illi għandha applika wkoll għal mekkaniżmi ta' suq ħiles. U jina nabel illi Massur Fjellna illi għanna bżon nħarsu lejn dan ir-rapport u nippruvaw noħorġu bemendi għal dan il-lan, iżda naħseb illi ħajkun diffiċli illi insibu aktar appoġġ finanzjarju għal dan it-tip ta' ħut. Grazie, signor Rosba. Malla għanna s-sur ambant minn DG Mare.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 norbtu mal-punt li diskutajna qabel u eh, intom semmejtu u koll aspet finanzjarju taħt il-punt preċedenti. Dan huwa din hija biċċab mill-puzzle u hemm żewġ pilastri hawnhekk l net n norganizzaw is-settur tas-sajt u l-akwakultura u li ikunu nistaw noħolqu qafas tal-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti tas sajt u tal-akwakultura. Issa dwar l-organizzazzjoni ta' setturi lan huwa propju li nippermettu li dan is-settur jorganizzar ruħu b'tali mod illi jkun attur responsabli f'dak kollu li jsir li xuma dak kollu li huma voluti illi mill-ġurnata għall-oħra ta' kuljum iwettqu din il-politika li il-Konsil u il-Parlament jiddeċidu li jistabilixxu. X'qed nipproponu f'din ir-riforma? Qed nipproponu li nirrevedu mill iħsal l-wiċċ eh, il-missjoni ta' dawn l-OCMs. Dawn qabel kellhom jagħmlu ġestjoni ta' intervent fis-suq. U issa qed ngħidu li dawn l-OCMs tal-PMOs irridu jaraw li kunem uh, sajt sostenibli. Waħna biex nilħu dan il-għan qed ngħidu li jkunem mezzi mhux biss mezzi finanzjarji imma li jkunem mezzi disponibli u li uh, nofru tip ta' kaxxa tal-odda biex dawn l-organizzazzjonijiet tal-produtturi tal kunu jistaw jilħu l-għanijiet tagħhom. Hawnhekk f'din lodda, il-kaxxa ta' lodda irid tkun tinkludi wkoll xi ħaġa li tagħti lil dawn il-produtturi biex il-possibilità li jiffaċilitaw il-mod kif jitqasmu il-prodotti li ħorġu ġifiri issa jeda jkun jistaw jistadu u il- Eh, dak li involuti fl-akwakultura jkun jistaw irrabbu il-ħut u li kulħadd ikun jista jorganizza l-attività tiegħu. Issa, wara dik l-introduzzjoni nixtieq inwieġa pal mistoqsijiet differenti. Issa, dwar is-sajt artiġanali Nixbet l-attenzjoni ta'kom għal fatt li mhux biss il-produzzjoni tal-Organizzazzjoni Komuni tas-Suq hija maħsuba biex propju nkunu nistgħu inħarsu dan is-sajt artiġanali. Ġifieri dawn is-sajjieda żgħar jorganizzaw ruħu bliktar mod effiċjenti imma anki f'dak li huwa l-informazzjoni li tasal il-konsumaturi indaħlu dan l-element ta' informazzjoni addizzjonali ġifir meta jkun inqabad il-ħut u għawnek nishti eh, nil-labora ftit. Lan, sur President, huwa fil-fat li kunu nistaw namlu differenza bejn il-prodotti li nqabdu tlettijiem ilu u dawk li nqabdu tleġġemat ilu. Jina naqbel ma l-kommenti li għamil biħet mill-axar kellima li qal ma jfissirx illi minħabba jekk ta tkun t tiġra ilu tkun ta' kwalità eccellenti imma hemmhekk il konsumatur ikun jaf illi il-ħuta ma tkunx propju tider friska. Imma xorta waħda hemm differenza bejn ħuta li nqabda 30 ilu u 3 ilu. U dana ukoll bejn il-sajt ngħidlu jiena Eh, industrijali u s-sajt artiġanali fil-fat li il-ħut li nqabbat mis sajt artiġanali kun iktar friska xidum inqasħin biex jasal ix-xat mill-li eh, ħut li nqabbat metodi oħrajn. U issa qed nitkellmu wkoll dwar il-ħadd ta' ċerti strumenti. Aħna mar dwar organizzazzjoni komuni ta' swieq hemm żewġ strumenti finanzjarji dan kollu jinsab fl-istrument finanzjarju waħdini imma hemm żewġ pilastri l-ewwel l-interventi fjom infusa mamlek infakarkom il l-Kommissjoni edha tipproponi eh, eliminazzjoni gradwali mhux biss mhux se jkun hemm flus taħla jew ħlas li jsir għal erda tal-ħut kif kien hemm sessa imma l-interventi illi se jibqaw possibbli taħt l-assistenza għal-ħazna. Eh, mux biss maħnix senħalsu biex jinqeret il-ħut, imma anzi biex ma jkunx hemm ħella ta' ħut illi eh, jinqabat. Dana għal massimu ta' 45 miljon euro għal periodu ta' 5 snin. Għaliex dan l-ammont? Għaliex fl-impact assessment tagħha il-Kummissjoni ħasset li hemm bżonn ta' dan l-ammont biex ikun hemm eh, pjan ta' produzzjoni u komerċalizzazzjoni. Eh, li jagħtu eh, riżultati pożittivi. Eh, mbagħad dwar iż-żoni l-indikazzjoni ta' fejn ikun inqabad il-ħut. Il-Kummissjoni taf li llum il-konsumatur ma tantx għandu informazzjoni meta fuq it-tikketta jaqra pereżempju dan inqabad minn ċertu żona fl-Atlantiku tal tal beċ jew tal-grigal jew fejn ikun jew zona 12 per eżempju, għalhekk il-Kummissjoni ħasset illi kien hemm bżonn mhux biss li tingħata informazzjoni dwar iż-żoni imma dwar diviżjonijiet jew eh, sottodiviżjonijiet. Ġifieri issa eh, bżonn illi nkunu nafu fejn inqabad il-ħut fil-Baħar ta' Tramuntana, eh, fil-Golf ta' Gascogne per eżempju, din hija tip ta' informazzjoni li għandu bżonn il-konsumatur u eh, ikun aħjar illi biex jifmu jifma din l-informazzjoni l-konsumatur li tiġi spiegata ek u mux bil-zona u tenata numru ta' zona. il komissjoni fil-fat edha tipproponi li dawn l-organizzazzjonijiet tal-produtturi li kunu jistaw joħolqu miżuri tekniċi biex jitnaqqas u eventualment eh, jiġi eliminat l kollox il-qabda ta' ħut li jkun żgħar wisq. Aħna qed nippruvaw kif għad li nkunu korrenti u sakemm ikun eliminazzjoni sħiħa ta' dan il-ħut li jintrema bżonn l-organizzazzjonijiet tal-produtturi jaraw illi skont id-deċiżjonijiet li se jittieħdu hawnhekk fil-Kunsell dwar il- xisir minnom dawn il-prodotti eh, jew dan il-ħut illi jintrema. Mem mebda ambigwita fuq il-fat illi l-organizzazzjonijiet tal-produtturi mandomx il-missjoni illi eh, jipromuovu il-bit ta' ħut zaħir ħafna. Mbagħad dwar it-qassim ta' dan il-ħut lill organizzazzjonijiet karitatevoli di dan huwa punt li diffiċli l-istati membri kollha jaqblu fuqu għalhekk hemm bżonn li ikun hemm bidla jew inkella niċċaraw eżattament x'iridu nfissru biha il-kelma tqassim ta' dan il-ħut. Dwar il-ħut frisk diġà tkellimt jiena il-transnazzjonalità dinja waħda mill-affarijiet li l-Kummissjoni tixtieq tiżviluppa għaliex fil-fatt transnazzjonalità hija forsi l-aħjar mezz kif wieħed jista' jiġbor il voluti involuti flimkien u jindirizzaw il-problemi. Fl-modi kien hemm eżempju kien hemm talbiet għaliex ħafna drabi kien hemm talba u ma sar xejn biha, minħabba il-mod il, il kif taħdem l-Unjoni Ewropea ma kienx faċli li kunem din id-dinamika transnazzjonali imma ovvjament il-ħut imur fejn irid. Walek il-Kummissjoni tixtieq li tippromuovi eh, din il-ħidma eh, fuq livell tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi u fuq il-professjoni kollha kemm. Und Grazie tassew Ir-rapporter xie jitkellem il-ġdid? Mela, Sur Ferreira. Iva, grazie ta' sessar, nitkellem fil-qosor. Għalix dan is sugġessirit se isu kol fil-Kumitat tas-Sajt. Pello jina nilqa il-kontributi differenti minn tal-kollegi. Jiena ħadd nota ta' dak kollu l-intqal u kif diġaħat fil-laqa ta' Shadow Reporters, Ovvjament daw kolla li jixtiequ u xi amendi sa data ta' skadenz, ovvjament jiena anka minn irtil ta' għamija baż individwali u jgħidi jagħtini xi propostina lest li nilqahom, però nixtieq nikkummenta għal dak li ntqal. Mela l-kummenti ta' pipi, ipp ta' tal pipi sur Rosbach. It-tnejn ma semmew propos semmew li l-proposta tista' tqis bħala eh, sussidji bħala ħela jisu ġi implikat dan u għalhekk ikolli ngħid li hemm tħassib u dan qed inżommu f'moħħna ġifri aħna rridu li ntejbu il-dħul tal-sajjeda. Rridu nżommu f'moħħna jekk inħarsu lej livell ta' dħul b'mod adegwat li mhuwiex bħalissa il-każ ikun hemm inqas problemi. Ġifieri jitħallsu aħjar għax-xogħol tagħhom x'aktarx eh, ma ikun hemm inqas eh, sajdit żejda fuq l-istoks tal-ħut. Pero hemm tipi differenti ta' proposti kif aħna nistgħu naslu għal dan il-għan. Aħna l nafu li nixtiequ eh, ħażna eh, Pero ma nafux eżattament kif ser naslu għal dan il-għan, mardux neħlu l-flus tal-pubbliku tal-ċittadini, ċivriti kolna valur mizjut li jkun mifrux fuq il-katina sħiħa bħalissa memx bilanċ pero ta' dan il-valur mizjut fil-katina. U itħul qed imur fidejn l-intermedjarji ftit mill-flus imorru fidejn il-produtturi s-sajjeda nfusom? Allura jekk aħna nerġaw noħolqu dan il-bilanċ fil-katina, ġifri min jirċivi xiex, ovvjament inkunet minn uqlanijiet tagħna, ġifri ovvjament ma rridux neħlu il-flus eh, ta' ċittadini tagħna stess. U għalhekk naħseb li din il-proposta u anki dan it-ħassib tajb li nżommuh f'moħħna hemm kwistjonijiet ambjentali wkoll hemm kwistjonijiet esterni oħra, anki f'dak l-indux jasamma l-ambjent, li mumiex qed jiġu zbilanċjati mill-naħa tas-suq. U għalhekk xi drabi aħna jrid ikollna sussidji, u għalhekk nixtiequ fil-fatt nillaminaw, eh, neliminaw il-kwistjonijiet pozittivi eh, pożittivi esterni marbuta mal-ambjent. dak li qed nippruvaw nagħmlu hemm qed nagħmlu għaw huwa pittost ambizzjuż. Qed nippruvaw nikdbu, niksbu kwistjonijiet eh, eh, tajbin għall-ambjent. Is-sussidji huwa mod wieħed hija direzzjoni waħda, però ovvjament jeżistu eh, modi oħra kif naslu għall-lan tagħna. Forsi ma trixtiqux tużaw tip ta' finanzjament oħra, però jeżisti possibilità ta' TCOM il suq komuni, l-organizzazzjoni ta' suq komuni biex aħna nkunu nistgħu nagħmlu dak li nixtiequ. Hawnhekk aħna nitkellmu dwar kumpens minimu għall-ispejjeż minħabba il- abdiet sekondarja lew mhix mixtieqa u anke l-ħut li jittella fuq l-art li bors ma jkunx mixtieq. Jekk aħna nixtiequ nagħmlu verament dak li qed ngħidu b'daw il-porzjonijiet ta' Eh, sajdiet mux mix jew xut li jittella fuq l-art li mumiex mixtieqa jridu nħolqu mekkanizmi li jippermettu lna biex nagħmlu dak li nixtiequ. Ħafna drabi aħna nikdbuhom daw l-affarijiet, issa aħna rridu nimxu mill-kliem għal-fatti. U għet nissuġġeri xi soluzzjonijiet. ma nafx għalfejn għanna neliminaw il- il-tqassim karitatevoli, nasab li din għandha tibqa bħala għażla. Il-fatt li mhux qed nikdbuha ma jfissirx li m'għandix tibqa seħ. U l-assoċjazzjonijiet tal-produtturi kienu qegħdin kienu mħasba li dan il-ħut irid jingħata lil eh, aqdiet karitatevoli, però aħna qegħdin ngħidu li din hija għażla jista' jkun hemm karatteristiċi ta' sajt sekondarju jew sajt jew ħut li jinqabad li mhux mixtieq u nistaw najdu dan il-ħtib taħu jista' jitqassam lil qadit karitatevoli ġifri din hija għażla. Kull intervent għandha jkollha mira diretta m'għandix tiswa ħafna flus għandha tkun infasla fuq bażi tajba u nilħu dak li nixtiequ. Għaliex jekk aħna nagħmlu l-affarijiet tajbin hawnhekk, jirna xilna niksbu eh, riżultati esterni tajbin. Palissa, in-nies li mhux qed jiġu mħallsa b'mod tajb għal ġid li għamlu eh, qed iseħħek minħabba kwistjoni ta' sterni. Grazzi sew grazzi sew Sur Ferreira, mela hawnhekk ikkonkludejna d-dibattitu. aħna ser nivvutaw fil-Kumitat tal-Envi l-25 ta' April, 7 ta' Marzu hemm il-data ta' skadenza għal eh, l-amendi, issa l-Kumitat tas-sajt, Kumitat meċċej, ser ikun qed jivvota fuq dan ir-rapport fil 30 ta' Mejju. Għalhekk imbagħad mill-2 sal-5 tollu xaktarx nivvutaw fuq dan is-suġġett fil-plenarja. U dan japplika għal dawk il-kollegi li għandhom Eh, komunitajiet ta' sajt jew komunitajiet ta' sajt żgħar fil-kostitwenzi tagħhom, jiġifieri di mhix kwistjoni ta' negozju jew ta' kummerċ hija stil sħiħ ta' ħajja. U għalhekk qafas sensittiv għandu jiġi adottat sabiex wieħed jieħu konsiderazzjoni daw il-kwistjonijiet kollha din hija parti mill-lan prinċipali tal-pakkett tas-sajt. Għalhekk għandna responsabilta qawwija fuq li ta' fuqna meta jittieħdu ċertu deċiżjonijiet. Mela ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna li huwa punt seba' emenda tar-regolament tal-Kunsill numru 1185-2003 dwar it-neħħija tax-xewka tad-dar tal-klib tal-baħar abbord bastimenti. Ir-rapporter huwa Andrea Zanoni u jekk jogħġbok, natik il-kelma. Grazzi tas Sur President, Aħna tkellimna fuq bosta problemi ta' sajt feħda l-Unjoni Ewropea u issa qegħdin nitkellmu fuq il-sajt ta' tip ta' klip il-bahar. Mill-2003 l-Unjoni Ewropea kisbet regolament biex tevita il-tneħija ta' xewk tal-klib il-bahar abbord bastimenti u l-bqija tal-ġisem tal-kelb il bahar jittwadda barra l-bastiment. Però hemmhekk jizistu derogi biex wieħed jikseb permess speċjali biex jagħti l-possibilità tal-esportazzjoni tax-xewk tal-klib eh, fuq il-bastimenti. daw il-permessi speċjali huma tip ta' eċċessjonijiet però donnom saru regoli, mod partikolari għal stati membri l-Ispanja u l-Portugal, anki ċip, anki jekk ċipru fil-fatt tal għal din autorizzazzjoni. Din is-sistema ta' autorizzazzjoni ta' deroga qed tagħmilha diffiċli għal kontrolli għaliex ikun hemm stabiliti limiti tal-pis tal-, -pis, fil 5% tal-pis tal-xewka tal-xewka tal-klip il-bahar u dan isir fuq il-bastimenti. Din il-liġi diffiċi tiġi kontrollata b'mod xjentifiku għaliex jiddependi ħafna mill-fatt jekk il-liċsma tal-klip il-bahar u miex imqatta jew tqaxrux jew inqatawlix eh, qatawlhom rasom, iġifieri il-pis ta' bejn xewka tal klip il-bahar u l-bqija tal-ġisem tista' tvarja u anki tiddependi mill-ispeċi tal kelp il-bahar. Iġifri id-dinja xjentifika u d-dim din it-tip ta' problema ħasset li ikun aktar neċessarju li nintroduċu l-obbligazzjoni li jitnizzel il-ġisem tal-bahar tal klip il-bahar flimkien ma' xewka tad-dar tagħhom Min din l-analiżi ċjentifika li saret u anki wara l-obbligazzjonijiet l-Unjoni Ewropea refat f'dan il-FAO fl-2009 l-Unjoni Ewropea rappreżentat la l-pjantazzjoni tal-Unjoni Ewropea għal kif wieħed imexxi din il-kwistjoni marbuta mal-klib il-baħar li waslet għal din il-proposta. Din il-proposta tqis l-eliminazzjoni ta' dawn id-derogi ta' autorizzazzjoni speċjali sabiex bekk niffaċilitaw l sajjeda u anki li sajida tinatalom il-possibilità li jaqtaw mod parzjali xewka tal-kelb il-bahar sabiex tiġi bitwija mitwija imma tibqa marbuta mal-kelb il-bahar, mal-ġisem tagħhom. Il-speċi partikolari tal-kelb il-bahar għandhom sajda li mhix irregolata għaliex għandhom karatteristiċi bioloġiċi li għandhom potenzjal baħx ħafna ta' riproduzzjoni u il-mako tip ta' kelb il-bahar jilħaq il-maturità sesswali għal dak li għandu x'jaqsam mar-raġel seba' disa' snin fil-waqt li l-mara 20-21 sena. Issa, mill-analiżi tas Sur Chris Davis dawn it-tip ta' speċi qed jirriskjaw il-possibilità li qatt ma jilħqu il-maturità sesswali tagħhom. Dawn it-tip ta' speċi jiġi mistada kważi kull tliet snin u allura jinqabdu b'mod limitat. Rigward l speċi li qed jiġu mistada, speċjalment fi Spanja, għanna 50% ta' tip ta' kelp il-bahar li jett eh, jinqabdu u dan huwa l-kelb il-bahar magħruf bħala l kelp il-bahar il-blu u mbagħad għandna 10% ta' kelp il-bahar ieħor msejjaħ maki. Qed nitkellmu dwar 78% ta' kelb il-bahar blu u il-bqija huma maki. il maki huwa partikolari fil-waqt il-kelb il-bahar il-blu huwa vulnerabli ħafna fiħdan il-Mediterran. Meta nqisu it-tnaqqis tal-istok tal-klib il-bahar ħafna pajjiżi individualment iddeċidu li itemmu il- il-fat li il-xewka tal-kelb il-bahar titnizzel eh, fl-art eh, separata mill-bqija tal-ġisem tal-kelb il-bahar dan għamluħu kol ir-Ren Unit sabiex bekk jevitaw li kunem kazijiet ta' separazzjoni ta' xewk ta' klip il-bahar li jitnizlu l-art u l-liċma tal-klip il-bahar jintremew. Dija kwistjoni globali, anka meta nitkellmu fuq il-qabda tal-kelb il-bahar, hawnhekk qed nitkellmu dwar 110 eh, tunnellati. Hawnhekk qed nitkellmu fuq swieq kol taċ-Ċina, tal-Hong Kong u dinija fil fat sajda li twassal għal ħafna flus għaliex ix-xewk tal klip il-baħar tiġu użati f'daw il-pajjiżi biex jipproduċu il-soppa li timbih prezzijiet fenomenali u dan u koll jati inċentiv għal din it-tip ta' sajda. Għal dak l-għandu xjasam proposta tal-Kommissjoni dija proposta valida ħafna, aħna jina fil-fat daħalt ftit emendamenti, zit ftit emendamenti sabiex nitċara ċertu partijiet un saħħaħu kol dan din il-projbizzjoni minajr deroga għal Eh, biex ma tinqatax ix-xewka tal-klib il-baħar mill-bqija tal-ġisem tal-annimal, tal-mammiferu. L-ispezzjonijiet iridu jsiru biex mhux fuq fil-pixkeriji imma anki fil-pixkeriji l-oħra li niżlu il-ħut fil-portijiet tal-Unjoni Ewropea ġifri hemm każijiet bħal eh, Las Palmas jew Galicia fejn eh, jaslu il-bastimenti Ġappuniżi aħna għanna tendenza gravi ħafna f'dak li għandu xieqsam ma' dati xjentifiċi u għalek naħseb li importanti li ma' nillimutaw xruħna l kwantità rigward il-pis tal-abdiet imma anki l-speċi, it-tip ta' speċi u anki id-żoni ta' sajt sabiex bekk aħna jkollna databases li jkunu utli biex nilħu dak li hu l-pjan ta' azzjoni għal ġestjoni adegwata tal-klip il bahri nasib tkun importanti ħafna li nimmoniteraw dawk li huma il-kontrolli fuq kollox is-sanzjonijiet li qegħdin jiġu applikati. Ta' sikwit aħna f'dawn il-kmamar napprovaw liġijiet, però ma naħsbux wis kif qed jiġu implementati l-Unjoni Ewropea m'għandix spetturi individwali u għalhekk toqgħod fuq il-kontroll ta' stati membri u għalhekk każijiet bħal dak li ġi rapportat minn Chris Davis aktar kmini fejn ġew e, mistada 60 miljon ħut, e, inkisbu 60 miljon euro ta' hut u fi frodi u għalek aħna rridu naraw kif affrontaw din il-problema tal-ksur tal-kontrolli ta' sanzjonijiet jina xtaqt indaħħal fil-rapporti definizzjoni dwar il-fat li il il xew tal-klip il-bahar għandhom ikunu marbuta mal-ġisem tal kelp il-bahar b'mod naturali għaliex din it-tihdet biżgur u li ndaħlu kol fil-premessi l-konsens politiku li li l-proibizzjoni ta' dawn id-derogi uh, kella fil-parlament minħabba l-fat li fi 17 Deċembru 2009 2010 tniżlet bil-miktub il-projbizzjoni tal-esportazzjoni tal-xewk tal-klip il-bahar abbord bastimenti. Allora naħseb li din hija proposta importanti ħafna li rridu nappoġġaw anki jekk jiena nemmen li pass ieħor u din l ħarsien u it-tmiem tal-esportazzjoni tal xewk tal-kip il bahar abbord il-bastimenti għaliex il-punti dajfa huma il-kontrolli. Dan ser jgħin ovvjament l libratana tagħna, il klip il-baħar, però anki jgħin ukoll il dawk is sajjida għaliex mexin fid-direzzjoni tajba għal ħarsin tal-istok ta' dan it-tip. Ta' Grazzi. Grazzi Anoni. Jetzt würde ich einen Vorschlag machen, dass die Schattenberichterstatter für... Grazzi tassew, nishtiq propone li Shadow Rapporteur jitkellem għal żewġ minuti u nofs u il-bqija tal ma għal minuta u nafsa xinkellem xajkonna bizzejiet ħin ma tfadlinna punt iħor importanti ħafna li rridu niddiskutu fil-fatt sidina l-kommissjoni sabiex tħusse u allura nixtieq li nħalli ammonta ħin allokat din il-proċedura li ser nimxu biha u nat il kelma l-ewwel nit lil l-Onorevoli Zabo. Grazzi tassew, jiena kont koautur għal din id-dikjerazzjoni li ġiet infasla fl-2010 fuq il- tneħet ta' xewk tal-klip il-bahar u fil-fabda il-kontest jena ninsa verament kontenta li għana dil proposta minna tal-Komissjoni Ewropea. Hija proposta li edha tħares li tamel tajp għal dawk il nuqqassijiet li aħna ġbidna l-attenzjoni fuqhom fid-deklarazzjoni fuq ir regwalament għat neħja ta' xewk tal klip il-bahar, ġifri għonek, et nipruvaw niksbu bilanċ għall-ekosistema tal-bahar u l-biodiversità. il klip il-bahar u koll rridu jkunu protetti permezz ta' leġizlazzjoni tal-Unjoni Ewropea li hija verament b'saħħitha u jien ninsab kuntenta li jissa ksibna dan ir-rapport għaliex qiegħda saħħaħ il-proposta tal-Kummissjoni. U għalhekk niproponi nivvotaw kontra dawk il emendi li qed jippruvaw idajfu il-proposta. Jien naħseb irridu nsaħħu dawn ir-regoli u, u b'dan il-mod biss aħna nistgħu nkunu eh, nkunu qegħdin nikkontribwixxu għall protezzjoni tal- l-ambjent marittimu permessa dan il, din il-konservazzjoni kun nistaw nassiguraw eh, sajdiet sostenibli jina appoġġa din il-proposta u nerġa nirrepeti minn ġdid jina kont koautur tal-dekirazzjoni li turi li din il-problema kienet hemm u nafu li hemm noqqasijiet u lakuni li kienu qegħdin jiġu sfruttati b'mod negattiv u għalhekk nista' nesprimi il-kuntentizza tiegħi li issa irnexxilna niksbu dan ir-rapport nittamaw li fil-vot aħna nirċievu vot pozittiv. Grazzi tassew. Issa għal-partit tal-ħodor. Nati l-kelma l-Onorevli Benje. Grazzi, President. Jena f'żewġ minuti Mus se naqbiżhom. Jena naqbel ma dak li kiteb il-kollega Zanoni. Jena nishtiq nġbet l-attenzjoni ta'kom għal uh, din il-prassi kera li tintużaw fu uh, eh, speċi ta' eh, ħuta uh, illi ma tantx in forsi nħobbu għaw dak li kun ma' ma tantx kollu aptit joqgħod iħares e, iħarisa. Et naraw li din hija prassi illi ssir fuq ħafna bastimenti tas-sajt anki fl-Ewropa. Et naraw li anki traffiku tal-lavorju per eżempju mill-Kamerun naraw pero minkejja li dawn il-prassi huma kollha proibiti qed naraw illi fil-fatt 15% eh, ta' tal-importazzjoni kollha huma eh, tal-importazzjoni fil- eh, fl-Azja propju tiġi mill-Europa kif għallu żewġ kellima ta' qabli naħseb illi din il-prassi ridu waqfu għom malar kemm jista' jkun il-Parlament ħareġ eh, dikjarazzjoni bil-miktub fl-2010 u bħala Parlament aħna natu appoċ sħiħ għal dan il proposti li hemm inklużi fir-rapport u nistiednu lill-Komitat tal-Sajt u lill-Kommissjoni biex jaħdmu biex ikun hemm proibizzjoni totali ta' din il-prassi u dana permezz ukoll ta' tisħiħ tal-kontrolli. Għaliex Eh, il-Parlament il irrit illi din il-prassi titwaqqaf imma hemm bżonn illi dak illi nikbu fuq il-karta jiġi uh, applikat fil-prattika. Din hija xi ħaġa illi tassew Uh, twerwirna u tkexkixna, daqskemm kexkixna fil-fatt is-serq tal-avorju minn mill-infanti fil-Kamerun. Sur Callaghan għal min għal zewċ minuti u nofsi joġbok. Grazzi tassew, Mattias. U grazzi jien għan nitkellem fissem is signora Gerling u koll. grazzi għal il rapporter għal proposti tijaw u nista' ngħid li r-rapport kien ferm interessanti. Ir-rapporter jilqa l-proposta bisħiħ tal-Kummissjoni sabiex ikun hemm aktar eh, biex il-proposta dwar tnieħed tax-xewk tal-klib il-baħar tkun aktar rigoruża u anke biex ikun hemm eh, tneħħija ta' liċenzji għal min ikun għadu qed jagħmel din il-pratika ovvjament dan huwa prass din hija prassi ħażina ħafna li timmina sostenibilità ta' sajdiet u anki tal-ekosistema u l-pajis tiegħi fil-fatt diġà jipprojbixxi din il-prassi Irrevoka revoka ta' daw il-permessi mhux ser itemmu il-fat li klip il-bahar jitnizlu fuq l-art u rridu naraw li il-xewk tal-klip il-bahar ikunu għadhom marbuta ma' l-iċsma tal-klip il-bahar għaliex il-kontrolli u sorveljanza u l-infurzar bla dubju ser ikunu aktar ċari, aktar konċizi u anke aktar faċli biex wieħed iżomm magħhom. Restrizzjonijiet simili f'pajjiżi terzi u rew, għalmenu fil-Istati Uniti, l-Awstralja, u fit-tmim ta' din is-sena anke fit-Taiwan, kull proibizzjoni xaktarx mhux ser poġġi f'nuqqas ta' kompetizzjoni il-bastimenti li ġej mill-Unjoni Ewropea il peace meta mqabla mal-xewka tal-klip il-bahar mal-bqija tal ma hija marbuta hija ma ta' madwar 5% allura diffiċli ħafna biex wieħed ikkejjel il-differenza u anke biex wieħed jagħmel monitoraġġ u jinforza din il-kwistjoni. Il-ratio hija biżejjed eh, baxxa u għalhekk tista' twassal għal eh, għal għall-abużi jekk ma jkunx hemm kontrolli rigorużi. il-grupp tija jaraf li l-konformità ser tkun imtejba meta wieħed eh, nizzel ix-xewka tal klip il-baħar mal-bqija tal-ġisem fuq l-art u din eh, nista' nimmaġin li ser tkun pis amministrattiv għal l-infurzar tal-liġi però ħajkun hemm kwistjonijiet ukoll eh, rigward l ħażniet fuq il-bastimenti ħafna speċi jiġu frizzati waqt li jkunu abbord il-bastimenti u dawn huma pereżempju il-tuna tal-pinna blu u tip ta' ħutiħor. Ġvirti tista' taqla numru ta' kwistjonijiet, però dejjem kif għadna ix-xewka tal-klip il-baħar għandha titniżel fuq l-art marbuta mal-ġisem tal-kelb il-baħar. Etnara l-Chris Davis u mbagħad is-Sur Carl Luther. Grazzi tassew jina appoġġajt miżuri biex naqtaw il Tneħħija ta' xewk tal-klib aħna kis diskutejna din il-kwestjoni xi ftit snin ilu kuntent li l-Kummissjoni resqet aktar rib tagħna u nappoġġa il-proposti li saru mill-kollega tiegħi Sur Zanoni. Is-sitwazzjoni preżenti li tista' anzi li tieħu il-karkas tal-kelp il-bahar, il-xewka tal-kelp il-bahar flimkien mal-ġisem tal-kelp il-bahar. Issa rridu naraw eh, li ma eh, meta qabdu daw il-klib tal-bahar, it-tip ta' speċi li qed jiġi meddet, speċjalment il-kelb il-bahar il-blu. Ovvjament dan kollu qed jiġu appost minn dawk li huma kontra din it-tip ta' regolament, għax u għet ovvjament għet jgħajt li diffiċli tipprova kemm il-klip il-bahar jinqabad, u memx riskju biex, eh, memx riskju ta' minnara għal dan l-istok, pero jina ovvjament għandi dubji tiegħi dwar dan, irridu naraw eżattament xet jintalab hawnhekk. Diffiċli biex wieħed ineħħi il xewk tal-klip il-bahar, meta il-kelb il-bahar kollu kemmu jiġi frizzat, aħna hawnhekk qegħdin nitolbu li minflok il-kunem tuħ komplet ta' xewka tal-klip il-bahar tinqata biċċa minnu nofsu. Almenu nittama li ħaġa bħal din kun nistaw nappoġġjawa. Grazzi tassew Sur Davis nat il-kelma li sur Karl Schluter għal-minu ta' nofs. Grazzi tas-sew ta' din proposta qed testendi e, tifsira ta' xinu bastiment li ta' bandira tal-Unjoni Ewropea. Nifhem il-Kris u l-ħsib tiegħu, però din hija ħaġa sempliċi U għandi problema u kol bil-prassi siħa ta' l-fat li noqtlu annimali għet jikber u anki l-problemi li naqalawlu biex jihun nifs u anki nużaw ftit punti ta' eh, ftit percentaċ zaħir ħafna tal-ġisem ta' dan l-annimal biex nużaw parti zaħira għal-kummerċ ta' Għalhekk nxitlob il-Kommissjoni dak li qed niproponu li nagħmlu hawnhekk sabiex aħna nkun nistgħu naqtaw il-xewka tal-kep il-baħar u nitwa ma fl-istess waqt kun għada marbuta b'mod naturali. Kien hemm avukat fil-Kummissjoni li seta' jsib xi djufija f'dan il-lingwaġġ u jekk iva ejja nirranġaw dan il-lingwaġġ. Grazzi tassew għanna mistoqsija konkreta l-Kommissjoni. L-Kommissjoni intu għal-kelma issa 3 minuti u nisimgħu ħata DJ Mare is-Sinjura Krista Sastivolo. Thank you, Chairman. Grazzi sew Sur President. Minħabba l-fat li għatfadal li tlet minuti, ser niprofa naġġel. Għandi ħafna affarijiet ċinajt, pero uħut mill-membri li diġa tkellmu u numru ta' affarijiet li nxtaqt najt. L-ewel qabel kollox nixtieq nagħmel distinzjoni bejn il-tneħħija ta' xewka tal-kejp il-bahar u il-proċessar ġifri biex najdilkom eżattament ċanna bħalissa flima direzzjoni xtiq morru. Il-finning hija t-tneħħija tal-xewka tal-kejp il-bahar u tarmi il-ġisem, il pija tal-ġisem tal-kejp il-bahar. Jek inti tneħħi il-xewka tal-bahar, il-xewka tal-kelp il-bahar u tħalli il-kelp il-bahar dak il-kas dakwa proċessar. Il-regolament preżenti permetti permezz ta' eżenzjoni bastimenti biex joħorġu permessi li jippermettu l-ekwipaċ biex ineħħu il-xewka tal kelp il-bahar dejjem la darba jżommu l kelp il-bahar u hemm kondizzjoni toħra li mhux qed nidħol fihom. Un irid ngħid ukoll li il- il l-aspett liħor li meta wieħed jaqta xewka tal-baħar u jarmi l-ġisem tal-kelb il-baħar din hija xi ħaġa li diġà qed tiġi projbita. Pero aħna għalhekk nixtiequ nemendaw ir-regolamenti għaliex rid inkunu nistgħu nikkontrollaw u nintraċċaw xi qatt ta' dan it-tip fejn il-ġisem il-bqija tal-ġisem tal-kelb il-baħar jintrema. Mela, issa s-sinni mxida xej blura biex nibda nwieġeb l aħħar mistoqsija jekk ikun hemm xi djufija li qed eh, titqies minħa tal-Kummissjonina biologu tal-baħar konsultajt ħafna eh, avukati fi ħdan il-DGTI u mhux qed nara djufijiet fil-proposta tal-Kommissjoni u ħadd ma urini djufija f'din il-prassi. Issa jekk il-xewka tal-baħar għada marbuta mal-kelb il-baħar, Eh, naħseb jider bitċar li memx djufijiet li jippermettu biex wieħed jarmi xewka tal-kelb il-bahar jew il-ġisem tal-kelb il-bahar innifsu. Jekk għatfadal li ħin nixtieq nindirizza numru ta' kummenti oħra, dak li qed nipproponi dak li qed niproponu mandu lebda eżenzjoni, ġifri il-proposta preżenti tal-Kommissjoni manda lebda eżenzjoni. Il-klip il-baħar iridu jitniżlu fuq l-art biex xewka tad-dar marbuta mal-ġisem, mod naturali. U aħna naraw din najdu l-ekwipaġġ biex jimmarkaw jew jimmarkaw il-xewka tal-klipsa biex ikun eh, tip ta' kontroll u anke nofru soluzzjonijiet oħra ikunu jistaw jindirizzaw għalle is-setturi kollha konċernati. U kif ukoll eh, qed jingħat ukoll minnaħa ta' Spanja u portugal fil-Kunsil qed nara li skadil il-ħin u ħanqaf hawnhekk. Ich muss mich dafür entschuldigen, aber wir haben noch einen Tagesordnungspunkt auf der auf der Agenda, der genau Anna punti horfu fuq eh, l-agenda tagħna li huwa importanti wkoll għalhekk Grazzi ħafna tal-li eh, weġibt dawk il-mistoqsijiet kollha fi ftit ħin. Rapporter Sir Zanoni. Iva ħafna punti ġew iċċarati m'hemmx xi dubji kbar sa nittamaw illi nittamaw illi ġew approvati eh, l-emendi li hemm bżonn. Grazzi. Vielen Dank, Herr Zanoni. Die Deadline für die Änderungsanträge ist Mela, l-iskadenza għal prezentazzjoni tal-emendi 7 ta' marzu f'nofsinhar. Il-Komitat jivvota 25-26 ta' april u il-Komitat mexxej jivvota fi 30 ta' Mejju. U mbagħad ir-rapporter jaddi fil-plenarja fix-xar ta' Lulju. Grazzi ħafna għal eh, dawk l-interventi rilevanti ħafna għalla volja kellhom ikunu osra dak kien ta' sew suġġett importanti. U ta' min illi aħna nieħdu azzjoni dwar f'dan il-Parlament u niżguraw illi l-liġijiet u regoli li nadottaw ikunu rispettati. Il-punt li jmiss, punt 8, progress lejn l-ħuq tal-miri ta' Kyoto il-koordinaturi id-deċidew f'Ottubru li nixtiequ nistiednu rappreżentant tal-Kummissjoni biex nisimaw minant il-Kommissjoni kemm mill-lanijiet ta' Kyoto aħna il-ħakna għaw Natalie Kristi li edha unnek għannom tal-Kommissjoni u nishtiq nibda billi nat il-mikrofonu lila. Grazzi ħafna. Grazzi eh, li l sur presidentu lil dan il-komitat tal-li qed tuna l-opportunità li niprezentaw is-sejbiet ewlenin li ħarġu mir-rapport tagħna dwar il ħu tal-miri ta' Kyoto. L-Istati membri l-Unjoni Ewropea huma responsabbli għat naqis uh, eh, kwantifikabbli tal-emissjonijiet u meta ġi firmat il-protokoll uh, eh, fir New York fl-1998 l-Unjoni Ewropea impenjat ruħa li i u l-Istati membri tagħha kienu se jirrispettaw eh, l-impenji li ħadu permezz tal-firmar tal-dan il-protokoll Eh, hemm uh, bżonn, ovvjament kien hemm bżonn illi ikun hemm eh, kontroll u anke evalwazzjoni ta' l-emissjonijiet li kien qed isir. U dan irid isir b'mod regolari għalhekk il-Kummissjoni tipprovdi għal eh, kooperazzjoni, koordinazzjoni effettivi sabiex inkunu nistaw uh, nimxu skont l-impenni li ħadna taħt il-protokoll ta' Kyoto bħal kull sena ġifiri mill-bidu tal-implementazzjoni tal-dan il-protokoll il kummissjoni ħarġet il-rapport annwali tagħha uh, progress dejn il-ħoq tal-miri ta' Kyoto jiġifieri hawnhekk il- dokument ta' li ħarġet il-Kummissjoni u, eh, u dokument kom 2011-624. Najd nibda billi najdilkom xkienu l-impenji tal-Unjoni Ewropea taħt l-UNFCCC l-UE 15 għalet li set naqqas l-emissjonijiet bi 8 mill-2008 sal-2012 u l-istati membri illi daħlu fl-Unjoni Ewropea wara l-2004 għandhom targets uh, tagħhom individwali. Ċipru u Malta m'għandhomx xi impenji uh, ta' tnaqqis partikolari. It-tieni livell ta' impenn uh, tal-Unjoni Ewropea huma impenji li ħadet l-Unjoni Ewropea Eh, li ġew fissati fuq livell domestiku jiġifieri li innaqsu l-emissjoni ta' gassil b'effetti serra b'20% sal-sena 2020 meta mqabla mal-emissjonijiet ta' l-2009. Issa ċifri huma dawn għall l-UE 27 tnaqis ta' 15.5% bejn l-1990 u l-2010 u l-Unjoni Ewropea 15-10.7% bejn il-Kyoto Basier u l-2010. Jekk niflu settur settur l-ammont ta' emissjonijiet ta' gassijiet b'effett serra nistaw naraw li il-professa tal-enerġija jammontaw għal 31.6% użu tal-enerġija 28.2%, it-trasport 9.7%, eh, proċess industrijali 7.3%, eh, l-agrikoltura 9.9%, eh, skart 3%, 0.3% u solventi oħrajn 0.3%. Il-rapport ta' progress juri u koll illi u l-ura salajn il-graf il, il, il li jen fil-rapport illi approach ta' business as usual se jwassal għal zida uh, kostanti għal dan l-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett serra fil-waqt li il-linja segwita mill-istati membri fuq eh, u eh, livelli ta' UE eh, 15 juru illi aħna diġa edin taħt il-mira tal-Unjoni Ewropea għal protokoll ta' Kyoto kif rajna u koll fil-rapport annwali ta' progress tana hemm zida fl-emissjonijiet kien hemm zida fl-2000 bejn 2009 u l-2010 imma dan jajt li bil-miżuri eżistenti nistaw xorta nirġulura għal xejra ta' tnaqis u b'dan il-miżuri addizzjonali dan it-tnaqis jista' jizdiet. Fil-7 ta' ottubru ta' sena li għaddiet il-Kommissjoni adottat il-rapport annwali tagħha u il-messaġġ messaġġi ewlenin li joħorġu minn dan ir-rapport huwa li l-ewwel l-Unjoni Ewropea għada miexa fil-direzzjoni tajba biex tilħa il-miri taħħa tnaqqis ta' emissjoniet ta' gassijiet beffet serra minkejja 2.4% ta' zida fl-emissjonijiet fl-2010. Din iż-żieda tal-2010 segwit naqqis ta' 7% fl-2009 li kienet dovuta għal reċessjoni ekonomika u uh, tkabbir u zieda fil-ġenerazzjoni ta' enerġija mill-fuqejjum eh, li jġeddu. Permezza azzjoni politika l-Unjoni Ewropea qed jirnexxila biex tifret l-emissjonijiet mit-tkabbir tal-GDP l-emissjonijiet fil-Unjoni Ewropea naqsu b-15.5% bejn l-1990 u l-2010 fil-waqt li l-ekonomija kibret madwar 40% il-proġezzjonijiet tal-gassijiet beffet serra u rew illi tnaqis tal-emissjonijiet bit 8% bejn l-2009 u l-2010 bis mux u għom imma seħansi trasa għom politiki li qed jiġu implementati diġà se jwaslu għad naqis ta' 10.5% fl-emissjonijiet meta imqabla mal-base year levels krediti ta' emissjonijiet minn pajjiżi terzi u l-użu ta' carbon sink se jkoll jgħinuna biex innaqsu l-emissjonijiet Fl-istess mod, l-10 minn 12 stat membru li sieħbu fl-Unjoni Ewropea wara l-2004 u li għandhom impenji individwali taħt il-protokoll ta' Kyoto mixjien fid-direzzjoni tajba biex jilħu koll il-mirja tnaqqis tal-emissjonijiet. Ġifiri, il rapporti permettina l-inkunu fiduċjużi li l-Unjoni Ewropea se jirnexxila tnaqqas l-emissjonijiet tagħha bit 8% skont l-impenji li ħadet bil-firmar tal-protokoll ta' Kyoto l-emissjonijiet tal-UE15 għadhom 10.7% inqas mill year tal-protokoll. Il-proġezzjoni tal-Istati membri juruna li l-emissjonijiet se jkunu 10.5% għal inqas mill-base year level fuq il-5 snin tal-periodu ta' Kyoto ġifiri mill-2008 sal-2012 u l-proġezzjonijiet juru koll it-naqis totali jista' jkun ta' madwar 13.4% jekk il-miżuri kollha bħal Eh, l-użu tal-gvernijiet tal-mekkanizmu ta' Kyoto tal-li eh, huma il-carbon sinks jagħtu ir-riżultati mistennija dwar l-impenji jatnaqis tal- eh, Sin tal-PC qed naraw li l-15 stat membru mixjin kif suppost u tliet stati membri biss fil-Awstralja, l-Awstrija, l-Italja u l-Lussemburgu għandhom nejn ikollhom diffikultajiet biex jilħqu il-miri tagħhom. Alla volja mhux se jeddu il-kapaċità tal-Unjoni Ewropea biex ehm, tilħaq il-miri tagħha sitt stati membri l-Finlandja, Franza, l-Germania, l-Greċja, l-Svezja u r-Renju Unit mixin ukoll biex jilħqu it-tnaqqis tagħhom tal-gassijiet ta' effett serra fuq livell domestiku meta wieħed iqis l-użu eh, ippjanat tal-mekkaniżmu ta' flessibilità ta' Kyoto billi nużaw il-riservi tal-ETS u l-carbon sinks, l-Austria l-Italja u l-Lussemburgu għandhom nejn ikollhom diffikultajiet biex jilħqu il-miri tagħhom, imma xorta waħda mhux se jeddu il-possibilità li l-Unjoni Ewropea kollha kemmi bħala total tilħaq il-miri tagħha. Ta' min jgħid ukoll f'dan il-kuntest kifat qabel li fil-bicċa l-bira ta' 12 stat membru li seħbu fl-Unjoni Ewropea fl-2004 l-emissjonijiet se jizdidu xiftit bejn l-2008 sal-2009 fil-fat imma disa minnom illi għandhom mira ta' Kyoto se jilħu u anki jaqbżu dawk il-miri bużu ta' politiki li jeżistu diġa l-Slovenja se tilħaq il-mira ta' bluzu tal-mekanizmu ta' flessibilità ta' Kyoto u ċipru u Malta kif għattilkom qabel mandom xie impenna tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gassijiet b'effet serra. Kif għatt fil-bidu ta' din il-prezentazzjoni l-Unjoni Ewropea impenjat ruħaw kolli sa' l-2020 fuq livell domestiku għal daqstant edha fuq linja ta' qoddim fil-ġlida kontra l-bidla tal-klima l-lin mill- Eh, validità tal-protokoll ta' Kyoto barra minn dan l-impenn domestiku lan huwa illi innaqsu l-emissjonijiet tal-gasil b'effett serra b'20% sa l-2020. Dan huwa inklusu wkoll fl-Istrateġija Ewropea għal eh, tkabbir intelligenti u il-waħda eh, mill- Dettalji ta' dan l-anijiet meta mqabla mill-1990 li ekwivalent ta' tnaqis ta' 14% meta mqabla mal-2005 dan ikopri nuqqas ta' 21% tal-settur tal-ITS l-Unjoni Ewropea meta mqabla mal-2005 u tnaqqis ta' 10% meta mqabla mal-2005 f'dak is-settur li m'għandux jaqsam mal-ITS. 27 stat membru bejn Eh, inqas minn 20% sa iktar 20% żejjed meta qabla dejjem l-2005. Meta mqabla mal-impenji domestiċi tagħhom dan ir-rapport juri stima indikattiva ta' differenza li hemm skont il-miri u konkludejna li 11 stat membru ma mistennija li jilħu l-impenji li ħadu bil-permezz tal-politika li jeżistu diġa Eh, seba stati membri oħra se jilħqu il-miri tagħhom meta jkun hemm miżuri oħra addizzjonali. U il-bqija, jiġifieri disa stati membri oħrajn iridu ifasslu politika addizzjonali sabiex jilħqu il-miri tagħhom. Mela, fil-prattika, meta nħarsu lejn l-istrateġija u l-miri tal-istrateġija 2020, għatem bżon li siru ħafna iktar eh, sforzi fil-daqasan ta' trasport, tal-bini, tal-agrikoltura u l-iskart. U il-mira eh, eh, jell naqsu l-emissjonijiet b'20 fil-mija u dan iwassal mbagħad għal tnaqis ħafna ikbar illi hemm bżonn biex aħna nilħu lantana li konna ekonomija bużu baċ ta' karbonju. Mażen kamen dan huwa messaġġ tal-rapport huwa li 2.4 fil zita 2.4 fil-emissjonijiet jista jispegawa bħala return parzialment għal dan il- rotta ekonomika f'ċertu pajjiżi u minħabba il-fatt li kien hemm xitwa ħafna iktar kies ħames soltu li kellha jużaw eh, stisħin tradizzjonali. Imma rapport wara internazzjonali ukoll illi din iż-żieda kienet limitata minħabba kien hemm trasferiment mill-faħam għal gas minħabba eh, li kienem u koll eh, tisħiħ f-enerġija li tiġedda tiġifiri tibdili strutturali kienlom impatt pozitiv ferm. Tini punt importanti li il-rapport jurina eh, u għali Qed raw di decoupling tal-emissjonijiet mill-GDP f'dan il-periodu ta' reċessjoni u bejn 8 2008-2009 dawn emissjonijiet naqsu b-7% ma il-mont ta' GDP kien inqas importanti. Ġifiri, il-lezzjoni għamek ija li ħtieġa illi nkomplu naħdmu bl-sforzi tagħna biex l-Ewropa ssir soċjetà li ma tantx bażaruha fuq il-karbonju u hekk biss li nistgħu immexxu l qoddim u billi nħadnu innovazzjoni teknoloġika illi konna miktar tkabir ekonomiku illi noħol u xol u innaqsu kol emissjonijiet sabiex inkunnu nistaw tassew nilħu il-mira tana tal-2020 u il-miri tana tal-enerġija kif ukoll dawk ta' żmien eh, fuq żmien twil. Grazzi tassew ta' dik il-prezentazzjoni tant komprensiva ta' situazzjoni dwar il-miri ta' Kyoto fl-Unjoni u jisu koll l-15 tal-Unjoni Ewropea. Mela Martin kien Grazie ċer xie osservazzjonijiet fuq rapport tal komissjoni waqt li aħna nappoġġaw ir-rapport ma' ġenerali Jiena nemmen illi il realizmu u mhux ir-retorika għandha tkun fil-qofol tal eh, eh, mixja lejn il-kizba tal-miri għax nista' spiċċaw li konna ħafna paroli sbieħ ma fil-verità ma nagħmlux dak li qed ngħidu ser nagħmlu. Hemm ħafna stati membri qegħdin ħabtu wiċċhom ma' problemi biex iżommu l-progress li bdew bih u ma jistax jżommu din il-rankatura. Eh, allura hemm din sens ta' urġenza madwar ħafna stati membri. Koll eh, f'nofsa din il-kriżi eh, ma nistawx naċċettaw jew nadattaw iktar impenni unilaterali għaskapitu tal-kompetitività tal industri tal-Unjoni. Jrid ikun hemm sforzi li wieħed jista' jqabbilhom li jittieħdu minn pajjiżi oħrajn il-barra mill-Unjoni apparti ovvjament l impenni raġonevoli u ġusti li jridu jisiru minnaħa ta' ekonomi li qegħdin niżviluppaw. Is-sfidi tal-bidla tal-politika tal-klima aktar il-qudiem sendu loku għandu l-eruq tiegħu fil-kompetittività u dan nistaw nistimulaw mill-industrija tal-effiċenza tal-effiċenza tal-enerġija iżda l-ewwel net dak li jkun irid ikun jista' irqam il-miri tagħhom skont it-tiġijiet tagħhom. U kummissjoni għandi mistaqsija. Xuħut minn xi ħaġa li ilha ddejjaqni naqrasa. Eh, kien hemm xi stimi li staru jinaqrajt kif ukoll il-kummissjoni kienu jagħmlu studji fuq kif kien hemm tnaqqis fil- f'dak li ju responsabli l-Unjoni għal ditti produċi ġifiri il-naqisa emissjonijiet ta' CO2 taħt il-linji ta' politika kolli aħna għad provaw insegu. Fil-fat, fil-realta, sempliciment ġew trasferiti f'parti oħra ta' dinja ġifiri għal dak li huwa il-materjali ta' produzzjoni offert pal dawn. Yves Grazie, President. Jiena kieku xtaqt, anki fid-daw ta' dak li għadu kif staqsa l-kollega ta' qabel, eh, jiena xtaqt nagħmel mistaqsijiet li kommissjoni l-ewwel net irid inkun naf l-istimi li għamlet fit-tnaqqis li għalet li sabet skont ir-rapport tagħha l-kummissjoni. Dan huwa dovut għal fenomenu ta' delokalizzazzjoni tal-kumpaniji barra mill-Ewropa. Jiġifieri Eh, dan huwa dovut ta' industrializzazzjoni tal-Ewropa, dan huwa ovvjament fattur ta' tnaqqis tal-emissjonijiet imma jista' jkollu konsegwenzi negattivi ħafna fuq l-impik pereżempju, ġenir x'inhi proporzjon li hija dovuta għal eh, il-fatt li dawn l-industriji telqu barra mill-Ewropa marru jipproduċu bandoħra. Il-konsegwenzi ta' dan il-kumment huwa li najdu mella emissjonijiet Ewropej għanna noddu fihom ukoll dak l-emissjonijiet griżi li jiġifieri li nistgħu insibuhom fil-prodotti u Uh, beni illi aħna nimportaw u nużawhom hawnhekk aħna nista' ngħidu pereżempju il-bini, il-trasport, eċetera, huma emissjonijiet illi aħna noħolquhom hawnhekk, però ma nax ninsew illi aħna nimportaw ħafna prodotti illi eh, għandhom jiġu kalkulati bħal emissjonijiet alla volja mhumiex emissjonijiet illi jinħolqu hawnhekk fl-Ewropa. Umbat dwar eh, l ts dan huwa mekkaniżmu tal-Kyoto eh, imma Hemm forsi xi korruzzjoni wkoll għax aħna rajna l-effetti tagħha dan l-aħħar fil-su tal-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett serra, forsi l-Kummissjoni tista' tgħidilna naftit iktar dwar dan u l-aħħar mistoqsija jew kumment. Jider li x-xjenza, jiġifieri il-xjentisti eh, tal-ġek qed jgħidulna illi meta qabla Eh, mar rapport illi għamlu 20 sen ilu u rapport ta' 5 snin ilu sa' edin eh, se jiprezentaw rapporti ħor lejn l-2014 u aħna nafu eh, per eżempju li l-emissjonijiet ta' gasid b'effett serra per eżempju jista' jkunem ammonti ta' missjonijiet tal-metanu illi jaqbżu u koll il-level il li huma permessi. Forsi mannix eh, namlu zbal forsi illi wieħed jaħseb illi um, billi qed jitnaqsu il-, il um, il-gassijiet, l-emissjoni ta' gassijiet b'effett serra li memx ukoll gassijiet oħra li mhumiex qed jitqisu li xorta huma perikolużi. Grazzi. Nixtieq ħaġa minn dan iż-żewġ punti. Aħna ħafna drabi nitkellmu dwar il-karbo il-telf tal-karbonju. U aħna ngħidu jekk aħna rridu nimmiraw għal 30% naqsa 30% bħala l-mira tagħna kuna min jgħid ċetta, ma meta nitkellmu dwar il-mizuri li huma taħsew iridu jisiru biex għan seħ, mela mbat mela jitla entuzjazmu kollu, għaliex għan jifisser illi l-industrija se tiġi allokata oħra. Allura, fl-istimi stimi li intom għamiltu, għam rajtu xie evidenza taħħadi, hemm xi ħaġa eh, li tissuġġerixxi dan huwa minħabba l-kriżi ekonomika, Hemm suġġeriment illi il-kumpaniji qed jinaqsu l-investimenti tagħhom fl-Ewropa ma' bnadi oħra. Hemm ċifri illi tistgħu juru bil-provi din it-teorija. Dawn huma id-dibattiti hemm il-kabbir, hemm l-impik. x'daw ma jimportax jekk il-dawn qegħdin jiġu mħarsa fl-Europa mux bnad oħra fid-dinja. ċini t-weġib għal din? Grazzi tassew. Naħseb illi Jina fimt dan nitħassib ta' war l-ambitu għal attività ta' rapportaċ li għandu xaqsamma dinamiċi li aħna stajna naraw fis-settur industrijali kemm f'termini ta' diffikultajiet ekonomiċi illi aħna għanna naqsu il-miri mela forsi iktar ma jisam tilfu mill kompetitività tal-industrija u il-kompetitività tal-kummerċ. U għalek irridu naqsu fil-livell tal-Unjoni, mela nistaw ikonna problema ta' dilokalizzazzjoni, ġviri dizindustrializzazzjoni. U itħassi ewlini l-lumuma li il-kejl ta' dawn it-naqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet effett serra fl-Unjoni, jekk dawn fil-fat se jisarfux f'riżultati, imma li fl-aħħar mill-aħħar dawn ser ikunu difettużi minħabba l-effetti kollaterali. Hemm ċertu data illi tista' tinġabbar, tista' tiġi analizzata, illi tista' tpoġġiha f'perspettiva analitika u statistika politika. Statistiċi waslu għal ċifrina għadni kif semmejt, imbagħad eh, mill il-lat eh, politiku li sta jitqies minħata l-approċċ li l-Kummissjoni ħadet il-ġimgħa li għaddit eh, sena li għaddit f'Marzu f'disa ta' Marzu meta adottaw ir-roadmap tal-2050 fejn qalet biċ-ċar li jekk aħna nandottaw azzjoni globali u mhux waħda fermentata, mela aħna aħna naslu għatnaqis ta' minus 2 degrees ġivri naqsu b'ġewġ gradi Celsius it-temperatura tal-ajru sal-2050 u eh, li naraw ukoll li dan jista' jwassal għal 14% eh, ta' tnaqqis globali fuq livell dinji. Jiġifieri fl-istess waqt fuq livell ta' statistika ir-rapport tagħna jitkellem dwar xiġri fl-Unjoni hekk kif huma l-affarijiet illum il-ġota bħalissa u ma tqix bisih id-dinamiċi, id-dinamiċità tal-industrija tal-livell ta' deċiżjonijiet ta' kumpaniji biex jippoġġu l-attività ta' ħabna di oħra. Imma rridu nevalwaw illi tnaqqis tal-emissjonijiet huwa fil-fatt il-fattur ewlieni tal-lokalizzazzjoni band oħra dak il-każ. Eh, imma hemm imperminata l-Kummissjoni f'kull każ illi tagħmilha ċara illi mem ebda possibilità waħda illi naslu għal mira tagħna globali għal boħra ġifi dak li għat tnaqqis termini ta' temperatura sal-2050 ta' 0 gradi u dan jista' jseħħ biss permezz li nigglobalizzaw l-approċċ tagħna. Dan kollu li nista' ngħid għal dan it-tieni punt eh, rigward il- kwistjoni ta' li xi ħaġa li abbażata fuq il-produzzjoni, iva. L-approċċ tagħna huwa abbażat fuq il-produzzjoni. Għan fil-fat dak li qegħdin nagħmlu bħalissa qegħdin nagħmlu riflessjoni, riflessjoni fuq dan it-tip ta' approċċ, imma ħafna iktar diffiċli, ġifieri aħna pala komissjoni maħniex l-uniċi illi għanna din id diffikultà illi iħarsu dawn il- problemi kollha li minn ħaġa dwarhom u problemi kollha jiġibu magħhom għal dik tal-konsum. U ma nafx forsi sawni nikutaw mod speċifiċi li hemm skajl ta' sħib li qegħdin jazbu eh, u mm, jippruvaw was jituna ammonti li huwa bażati fuq il- katina ta' provvista. U li tibillanċa wkoll id-domanda u l-provvista hija kwestjoni diffiċli. Mhijiex għat eh, għadalesta illi illi t-taħal fil-prattika ma eħe għandna problemi f'dan rigward għanna tħassib minna naħa tagħna wkoll. Rigward il-rapport ta' Jack, tal-2014 iva hemm approċ fundamentali li l-Komissjoni qed tissegwi u qed jissegwi ċertu politika ġifiri politika li bbażata fuq evidenza xjentifika. U din xi ħaġa li seħ fuq livell internazzjonali fil tal-Unjoni. Ġifiri meta mbagħad ehm, il-xjenza tgħidilna xi ħaġa dina inżopra bażi tagħna. Sa teoretikament l-evoluzzjoni ta' tnaqqis l-emissjonijiet jekk jistax tkun linjari jew le, iva għanna approċ pragmatiku hawnhekk. Nippruvaw nifmu kif u għaliex f'dan il-każ mhix kwestjoni linjari, mhix aħna għandna ċertu approċ u meta il- graf stana, grafika tana etturi ċertu xejrit, mid-deja hija illi approċ illi nibqaw għadejna kif aħna sejrin mela linjeralment għalkun qed jitfana l-barra mill-ambitu. L-aħar punt li inti semmejt rigward il-mekanizmu ta' RTS dwar flessibilta u inti semmejt dwar il-korruzzjoni u frodi fis-suq inti nistanajtu għal il-Komissjoni u tom tafu f'kull kas, kull ċirkostanza aħna nistaw stajna nieħdu l-miżuri kollha neċessarji biex naraw illi hemm trasparenza u li fl-istess waqt ikun hemm il-prekawzjonijiet kollha meħtieġa biex kull ma jiġri ikun fi kontroll u immedjatament jitqis. Sew. Ġifiri din episodju jridu naraw li kunem l-effiċenza massima, trasparenza kif ukoll lealtà fil-skambi meta nkunu qegħdin inqisu il-EU ETS fil-prattika. Grazzi tassew komissjoni ta' dan din toġiba tiegħek din prezentazzjoni wkoll tajtna fil-bidu. Eh, ovvjament dawn l-affarijiet li ħakun qegħdin iddiskutu aktar Kien hemm xi kollegi minn gruppi varji tkellmu dwar il-telf tal-karbonju u dan u xi ħaġa li aħna rridu wkoll intħattu ktar u meta niġu għal leġiżlazzjoni u approvazzjoni tal emissjoni dan kollu ħajkun marbut minn ripu ma' dawn il-telf tal-karbonju. Eh, u dan irrid isir meta nkunu ngħidu l-affarijiet bil-kalma u mhux taħt pressjoni kbira jew tħassib kbiri jew nkunu nkwetati iż rridu naraw jekk nistgħu iżvilupp eh, nisseparaw minn emissjonijiet Mela, naġġernaw għalissa nerġaw lura fit-tlieta. Ġibu l-karta votazzjoni tagħkom u safrastant li tajba.